Tagesordnung Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa d-dikjerazzjoni eh, tal-Kunsil tal-Kummissjoni fis fuq fil-Polonja. Sinjuri, nixtieq ngħidilkom illi matul dan il-ħina diskussjoni fuq dan il-punt mhux ħanippermetti li jkun hemm proċedura ta' kaxdija jew laqas ma ħanippermetti li nirċievi mistoqsijiet permezz tal-karta l-blu. Mish ħana ċetta l-qas point of order, ta' nibda bid-dibattitu tistaw tkomplu tinsistu kem tridu. Fil-konferenza ta' prezidenti aħna ekk id-deċidejna il-partitu suppost ħabrilkom kif ħanimxu ġifiri suppost tafu. Sinjura, Prim Ministru, nishtiq nil-qakawek, fasna fil-Parlament Ewropew u l-mizura tal-Komissjoni Ewropea sabiex aħna Eh, niddiskutu s-situazzjoni fil-Polonja għabbażi tal-qafas tat-tisħiħ tal-prinċip tal-istat ta' dritt dan huwa l-ewwel sib ta' dibattitu bħal dan li qed ikollna fil-Parlament Ewropew. Dan huwa strument kompletament ġdid. U għadin raġuni ħolo dan eh, din il-proċedura il-ġdida dan l-istrument kien prezentat f'Marzu tas-sena li għaddiet bħala mekkaniżmu ta' twissija bikrija u tista' turina fejn jista' jkun hemm ksur tal-istat ta' dritt. Iżda din mhijiex kwistjoni proċedurali, iżda għandha x'taqsam mal-prinċipji ewlenin. Għadu raġuni dan id-dibattitu huwa dibattitu ċentrali għal proċeduri tal-qoddim ta' dan it-tip. Jina nixtieq li nfakkarkom li rridu naħdmu b'mod iffukat ħafna u rridu nagħmluh b'rispett reċiproku il-Prim Ministru tal-Polonja nixtieq nagħtiha merħba għal darboħra minn qalbi u nirringrazzjak tal-li aċċettajt li tipparteċipa f'dan id-dibattitu. Issa ngħaddu għad-diskussjoni fissem il- Kunsil għanna l-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Olanda Sur Konders. Grazzi ħafna. Sur President, l-Unjoni Ewropea mhux biss tirrappreżenta munita waħdanija u suq waħdini iżda tirrappreżenta valuri komuni. Trattati Ewropej huma elokwenti u ċari. L-artikli Artiklu 2 jgħid x'inhu huma l-valuri li huma l-bażi tal-Unjoni Ewropea u jgħid li dawn huma valuri komuni. Sħobija fl-Unjoni Ewropea mhux biss toffri benefiċċji iżda anke responsabiltajiet u obbligi. Ir-responsabilità ta' kull stat membru huwa illi il-valuri fundamentali, l-istat ta' dritt u demokrazija u drittijiet tal-bnidem rridu jkun rispettati. Dak huwa dak li għamlilna uniċi fid-dinja bħala Unjoni Ewropea. Dan il-valuri mhumiex komuni biss minħabba li huma miktubin fuq il-karta, iżda minħabba illi waslu għal soċjetajiet pluralisti u ħilsa li nejxu fihom illum il-ġurnata. Dawn huma valuri verament importanti u fundamentali minħabba li jistgħu joffru garanziji importanti ħafna sabiex is-soċjetajiet tara jiffunzjonaw. Tajjeb. Iżda la l-istat ta' drittu laqas l-ebda valuri ieħor fundamentali ma nistgħu naqsulum l-importanza tiegħu aħna rajna illi minħabba dawn in-nuqqas ta' rispett aħna rajna li batejna ħafna fil-passat aħna tallimna lezzjonijiet tagħna bil-qares u kemm il-darba edna u għedna illi maħniċ ħanerġaw morru l-ura għal dawn iż-żminijiet mudlama illi ħanibnu ambjent fej jista' jkun hemm il-paċi. Aħna kellna suċċess f'dan kollu u s-suċċess jiffoka ħafna fuq il- demokrazija u l-istat ta' drittu l-lum u importanti li aħna nkomplu namlu hekk u sabiex niżguraw illi dan ikun irrispettat. Aħna rridu nkunu onesti, l-ebda pajjiż mandu il-monopolju fuq eh, l-affarijiet pożittivi u dawk negattivi. Kulħadd jista' jiżloq fil niexef Iżda dak li huwa importanti huwa li aħna niddiskutu nuqqasijiet u nippruvaw insolvu l-problemi għalhekk aħna nsejħu lil nanfusna demokratiċi rridu jkollna diskussjonijiet fuq l-aħjar tip ta' protezzjoni ta' dawn il-vuluri sal li għaddejjin minn dan il-perjodu ta' bidla. il konsir kien mistieden sabiex intervjeni, ningrazzjakom u aħna qegħdin hawnhekk minħabba illi fil-fatt il-Gvern Pollak il-ġdid introduċa ċertu miżuri li ħasbuna U dan fil-fatt jgħat jirrikjedri il-Tribunal Indipendenti il-ħelsien u l-pluralizmu tal medzi ta' xandir huma importanti ħafna anka tribunal indipendenti sabiex ikun soċjetà demokratika. Il-Konsil qal bosta drabi illi l-ħelsien tal-mezzi, ħelsien tal-espressjoni tal-mezzi ta' xandir xi ħaġa importanti ħafna. Irridu naraw li aħna nassiguraw trasparenza l-impatt fuq l-opinjoni pubblika u anka l-impatt fuq il-proċess ta' taħid ta' deċiżjonijiet. F'bosta każijiet il-Kunsill diġà qal li l-indipendenza tal-sistema ġudizzjarja huwa valur ewlieni għall-istati membri u mhijiex biċċa xogħol li għandax taqsam mal-Kunsill mal-Presidenza sabiex toħroġ l-opinjoni tagħha. Iżda nixtieq ngħid xi ħaġa fuq il-Polonja. M'hemmx ħafna pajjiżi li batew daqskemm batew il-Polonja fl-istorja, pajjiż li kien okkupat u kien ehm, ukoll imġarraf bosta drabi, iżda il-Polonja baqgħu jiġġidu favur l-indipendenza tagħhom anka taħt is-Sovjetiċi. U huma għenu li pajjiżi kun il-liberat fl-1900. 45 u għal dan jina għan nibqa nirringrazzjaw mal dejjem. Issa 11 sena wara li l-Polonja inaqdet uh, s-sihbet fl-Unjoni Ewropea, ħna qegħdin naraw li huma stabilixxew ruhom bħala seta ekonomika u politika b'saħħitha ħafna u sar stat demokratiku b'istituzzjoni iktar msaħħar. Il-Pollakki setgħu jagħmlu hekk minħabba li kienu qegħdin iserħu fuq tradizzjoni illi kienet waħda mill-iktar eh, tradizzjonijiet antiki, il-Kostituzzjoni tal-1971 il-poplu Pollak għandu jkun rispettat għal kizba tagħhom u għas-suċċess tagħhom u fil-kizba tas-sovranità huma sabu ruħhom fil-qalba tal-Unjoni Ewropea. Il-Presidenza kontenta li qiegħda tingħata l-opportunità li tipparteċipa f'dan id-dibattitu l-Parlament Ewropew dejjem wara li huwa dedikat ħafna protezzjoni tal-istat ta' dritt demokrazija u drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea. Mhux sigriet illi pajjiżi min-naħa tal-Olanda jittam minħabba li aħna għandna ħafna tribunali indipendenti aħna naħsbu l-istat ta' dritt u drittijiet fundamentali jridu jkunu fil-qalba tal-politika tagħna. Fis-sena 2013 flimkien mal-Ġermanja, Finlandja u Danimarka aħna batna ittra lill-imsieħba tagħna għal bżonn ta' pjattaforma sabiex niddiġġieldu u niġġieldu favur l-istat ta' dritt jekk aħna nistgħu nitkellmu fuq is-sajt u fuq il-finanzjar fejn ma nistgħux nitkellmu fuq id-demokrazija u l-istat ta' dritt għalhekk aħna qegħdin norganizzaw eh, seminar fuq dan fifrar xarrejn ilu biss il-Kunsill għamel l-ewwel dialogu fuq l-Istat ta' Dritt fl-Unjoni Ewropea Aħna norganizzaw it-tieni dialogu fuq l-Istat ta' Dritt f'Mejju għannużaw ir-riżultat ta' dawn is-seminars bħala bażi ta' din id-diskussjoni aħna għanna impensa biex fil-fat ikon iktar rispett għal daw il-valuri fundamentali. Il-Kummissjoni fil-fema tagħna qiegħda jkollha verament rwol importanti fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi bħala gwardjan ta' trattati. Apparti minn hekk nixtieq nisħaq ukoll fuq ir-rwol tal-Kunsill tal-Ewropa kemm il-Kummissjoni Ewropea kif ukoll il-Kummissjoni ta' Venezja skont ir-rwolijiet li għandhom qegħdin jistgħu bil li aħna jkollna dibattitu bħal dan illum nixtieq li dan id-dibattitu jsir biss fi spiritu ta' kooperazzjoni li l-progress jista' jsir ukoll wara analiżi tajba ta' dawn il-fatti. Il-Kummissjoni ħata ġurnana wkoll fuq dawn il-punti ħalibek nkun nistaw innedu dialogu strutturat mal l-autoritajiet pollakki. Issa ħajkonna l-opportunità li nisimu l-opinjoni minnaħa tal-Prim Ministru li torrepreżenta l-Gvern Pollak il-ġdid jiena naħseb li l-kontribuzzjoni tagħha hija verament importanti sabiex aħna jkollna dialogu verament fl-ispirtu demokratiku Ewropew dwar dan il-pont. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Qabel ma nagħti kelma lill-Viċi President Timmermans, nixtieq ngħid merħba lil dawk li ġew iżuruna u fil-gallerija. Nixtieq ngħidilkom iżda illi skont ir-regoli tagħna aħna ma nistgħux nippermettu li jkun hemm ċabċib jew inkella ajjat mill-gallerija jekk hemm jekk taqblu kemm ma taqblux ma dak li qed jintqal ġifier nitlobkom sabiex tirrispettaw ir-regoli tagħna. Sur Timmermans, grazzi ħafna membri onorevoli tu dan il-Parlament Ewropew, Sinjuri Sur President. Jiena fissem il-kollegi tiegħi fil-Kummissjoni nixtieq diskrivilkom għalfejn kummissjoni deċidiet li tanalizza don l-aħħar żviluppi fil-Polonja u kif aħna beħsibna navvanzaw għabbażi ta' dialogu kostruttiv u għabbażi tal-fatti mal-Polonja ħalli nevitaw li kunem tedida sistemika li l-istat ta' dritt. l raġuni għalfejn aħna bdejna b'din l-analiżi skont il-qafas tal-istat ta' dritt kienet id-deċiżjoni li tieħdet fuq it-tribunal indipendenti kif ukoll diskwit dwar il-ħatra ta' numru ta' mħalfin għal dan it-tribunal. Fil-prinċipju aħna naħsbu illi dan għandu jkun kwistjoni li tribunal għandu jisolvi iżda minħabba li l-affarijiet huma kif huma l-istituzzjonijiet l-oħrajn tal-istat Pollak ma zammewx ma ġudizzju illi ħareġ bihom eh, tribunal fuq din kwistjoni dan wassal ħafna nuqqas ta' ċertezza fuq il-funzjonament tal-tribunal. Apparti minn hekk il-Parlament Pollak deċida li naqqas il-mandat tal-President tal-Viċi-President tal-Tribunal fit-28 Deċembru tas-sena li għaddiet membru ta' tribunal, liġi fuq il-membri ta' tribunal fil-fat daħlet fisseħ u der li xol ta' tribunal ħajsir iktar, iktar diffiċli minħabba din ir-regola. Minħabba l-pozizjoni ċentrali li għandu dan it-tribunal fis sistema ġudizzjana pollak aħna naħsbu dan jista' jkun ta' teddida sistemika l-istat ta' dritt. Kemm ħafna nies li kienu nkwetati wkoll anke minħabba il-liġi ġdida fuq il-mezzi tax-xandir. L-istat ta' dritt hekk kif huwa definit fil-qafas tal- ħelsin tal-espressjoni aħna rajna li fil-fatt il-ħelsin tal-espressjoni tal-messi tax-xandir għandhom xaqsu mal-dirtijiet fundamentali fosthom il-ħess li għet jesprimi ruħu kif jishtiq, għalek aħna ħsibna li importanti nerġonalizzaw din il-liġi ġida tal-gvern Pollak fid-dawl tal-liġi Ewropea. L-Unjoni Ewropea bazata fuq numru ta' valuri fundamentali nisibuhom fit-tieni artiklu ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea li jinkludu r-rispett tal-istrat ta' dritt fost l-oħrajn. Fiduċa reċipruka bejn l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea u bejn is-sistemi legali differenti tiddependi ħafna fuq il fiduċja li aħna għandna li l-prinċipju tal-Istat ta' dritt qed ikun irrispettat fl-Istati membri kollha. Jekk is kwarti tal- liġi dawn ikunu medda l-Unjoni Ewropea lura għandha tieħu azzjoni. Jiena wkoll nixtieq nieħu nota tal-fatt li il-Tribunal fil-Polonja għandu rwol importanti ħafna sabiex jiżgura illi dawn il-forum dawn il-leġislazzjonijiet fil-Polonja qed iżommu wkoll mal-Kostituzzjoni u rrispettaw Kostituzzjoni. U allura dan it-Tribunal Kostituzzjonali qegħdin nirrigwardaw aħna bħala urġenza ħalli verament dan tribunal jista' jaġixxi bħala għajnuna l-mekkaniżmu legali. Jiena ktibt lill-Gvern Pollak f'Diċembru, fl-ħar ta' Diċembru, iżda tweġibit li aħna irċivina ma kinux kompleti, ma kinux u ukoll sabiex e, neħulna l-inkwiet. Il-qafas tal-istat ta' dritt jista' jippermettilna li aħna analizzaw l-kwistjoni f'mod strutturat flimkien mal-awtoritajiet pollakki. U aħna rridu nużaw dan il-qafas tal-istat ta' dritt b'mod miftuħ, b'mod trasparenti u kostruttiv, fi spirtu ta' kooperazzjoni mhux ta' konfrontazzjoni u ftit sijat ilu aħna rċivejna toġiba litra li aħna batna l-ġimgħa li għaddiet u din litra ħana analizzawa bi spirtu ta' kooperazzjoni aħna b-bod kostruttiv ħalli naraw x'inhuma id tweġibiet għal mistoqsijiet li aħna batna l-ġimgħa li għaddiet. Fuq di ma nistax nitkellem mill-issa. Għadna kemm irċivejna tweġibiet issa ġifieri rridu nagħtu ftit ċans. Jiena nixtieq ngħidilkom li ninsabu fil-bidu ta' dan ta' din il-proċedura dan il qaffas għandu għan preventiv u naħseb li dan mhuwiex ħajimplika illi ħajkun hemm problemi jew bidliet oħrajn u għalhekk jiena naħseb illi il-fatt li intom qed twiġbuna daqshekk malajr bekk jista' jkunna verament dialogu kostruttiv mal-Gvern Pollak. Aħna ħajkollna dialogu fuq bażi imparzjali, bazi tal-fatti, b'mod li aħna nistgħu nikkoperaw iktar bejnietna. Il-Kummissjoni tirrispetta ħafna s-sovranità tar-Repubblika tal-Polonja u aħna qegħdin nagħmlu xogħolna b'mod li mhuwiex oġġettiv u laqas partiġan, hekk kif konna kieku konna nagħmlu fil-kas ta' kull stat membru ieħor għabbażi ta' trattati illi kienu ratifikati u firmati minn stati sovrani li huma membri tal-Unjoni Ewropea. Parti minn hekk aħna ħanamlu evalwazzjoni b'kooperazzjoni mal Kumitat ta' Venezia tal kunsul tal-Ewropa. U għet nieħu gost li wara suġġeriment tiegħi il-Gvern Pollak talab ukoll l-opinjoni tal-Kumitat ta' Venezia fuq ir-riforma li kienet introdotta fit-Tribunal Kostituzzjonali. Dan kien dak li kien f'moħna meta aħna ktibna l-ġimgħa li għaddiet lill gvern Pollak. U jiena naħseb li dan huwa dak li għandu f'moħħu wkoll il-gvern Pollak. U aħna ħana nirrizzaw dan kollu kif suppost u nerġgħu nidħlu fid-dialogu u f'diskussjoni mal-gvern Pollak ħalli nippruvaw insolvu din il-kwistjoni mill-iktar fis possibbli. Grazzi Sur President.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 Grazzi ħafna sur President tal-Parlament Ewropew, Ministru, Sinjuri, jgħad nħu għasafna t-tuni din l-opportunità li nitkellem ma'kom għawek fil-Parlament Ewropew fuq is-suġġett tal-Polonja. Nixtieq ringrazzjakom ħafna tal-istudentuni għawek u qed nistanna bil-ħerqa li konna dibattitu ta' kwalità tajba. Dan huwa punt importanti ħafna għalija. Jiena nixtieq illi neħilkom kull dubju minn moħħkom dwar il-bidliet li aħna qegħdin nintroduċu fil-Polonja. Qegħdin nintroduċu dawn il-bidliet fil-Polonja wara l-elezzjoni demokratika ġenerali li saret fil-Polonja f'Ottubru tas-sena 2015. L-elettorat Pollak ivvota favur il-bidla. Xta illi il-politika tal-liġi u tal-ġustizzja jimbidlu u votaw favur partit tiegħi. Jina għed niprezza l-opportunità li t-tuni li nitkellem għawek fissem il-gvern Pollak u anka nitkellem fissem il-poplu Pollak illi jemmen fl-gwaljanza fil-ħelsin u fil-sovranità ta' pajizna. Dawn huma valuri li il-poplu Pollak ilu jissila tal jom għal-ħafna snin. Dawn huma valuri li aħna nozzu il-ħelsin, l-gwaljanza, l-ġustizzja u s-sovranità. Dawn huma il-valuri li għabbażi tagħhom aħna qegħdin nibnu il-pajjiżi tagħna jina nittama illi issa wara li indirizzajtkom tistaw intom temnu bħali l-Polonja ukoll hija membru ta' Ewropa Mauda bħal pajjiżi tagħkom, pajjiżi li tirrappreżentaw intom hawnhekk. Eżis membri onorevoli, signuri, xukultant kultant fil-Polonja aħna nisimgħu il-ħna u għajdut li weġġawna qed jingħadu affarijiet li mhumiex ġusti, li mhumiex veru. Huwa possibbli illi dawn li jdud huma ibbażati fuq nuqqas ta' informazzjoni u nkella rida ħażina żdan it-tama li dak huwa fil-minoranza minħabba li aħna bħala Ewropej rridu nibnu l-komunità tagħna għabbażi tal-fiduċja, rispett għad-diversità. differenzazzjoni u koll rridu nam differenza bejn l-affarijiet kif ukoll il-valuri il valuri tal unjoni Ewropea. Aħna nemnu fl-aqda u fis solidarjetà għalhekk aħna xtaqna illi nibnu Ewropa maquda iffurmata minn pajjiżi b'saħħithom li flimkien nistgħu issa nelbu l-problemi li qegħdin jaffettwawna l-koll illi flimkien aħna rridu niddiskutu dawn il-problemi ħalli bom u solvom Il-Polonja tixtieq tappoġġa l-Unjoni Ewropea f'mumenti diffiċli fejn aħna rridu nieħdu deċiżjonijiet diffiċli. Aħna parti minn Ewropa mequda u dan huwa punt li għalina huwa importanti ħafna. Diġà intqal xiftit fuq l-istorja pollakka u jiena nixtieq ningrazzja ħafna l sur Kundis għal dak li qalu l-istorja tal-Polonja kienet storja verament li għat ma kienet daqsek kalma, in-nanniet u l-buznanniet tagħna dejjem iġildu favur il-ħelsin ħalli aħna nkunu parti minn Ewropa u dazza parti minn hekk dem ħafna dem minn xteret tal-ħelsin ta' pajjiżi oħrajn għal xiren ta' snin sħaħ aħna konna din iġġildu sabiex nitkelmu fuq l-opinjoni tagħna nisprimu ruħna b'mod ħieles aħna irnexxina nirħu dan u aħna mhux ħankomplu mbagħtu minħabba fek. Din hija l-idea li aħna edna li ħanifmu u naqblu dwar, Aħna kburin dwar dan U fl-elezzjoni tas sena li għaddiet, il-poplu kollha kif vota favur il-manifesto li aħna konna t-nwedu ġifiri il-manifesto tal-partit tal-liġi u ġustizja. Aħna kodna qegħdin nwedu li nieħdu konsiderazzjoni l-inkwiet ta' dawk iċ-ċittadini illi ħossu li wara snin ta' bidla u ta' sobija fl-Unjoni Ewropea xorta waħda sabuha diffiċli illi ikollhom ħajja normali. Forsi nissorprendikom meta ngħidilkom li minkejja li l-Polonja hija membru tal-Unjoni Ewropea ħafna tfal Pollakki jiklu sħun biss fl-iskola. Nofs il-pensjonanti qegħdin jonfqu nofs il ħafna l-pensjonanti qegħdin jonfqu nofs il-pensjon tagħhom fuq il-mediċina, ħafna żgħażagħ li huma qiegħda hemm ħafna nies li jkollhom jażlu bejn jekk bil-paga ta' dan ix-xar u mhix ħajħallsu l-kontijiet jew nkella x'ħajxu l-mediċina. Dawn huma l-problemi tal poplu pollak li qegħdin iħossu illi waqgħu lura huma f'dan f'dan il-proċess ta' bidla, Aħna nixtiequ nibnu Polonja li għabbażata fuq il-ħelsin, l-ugwaljanza U jina nishti li l-Polonja tkompli taġġa biex fil-fatt kulħadd ikollu l-istess opportunitajiet. Sabiex jina xina namlu dan aħna fassalna wkoll manifesto elettorali fejn kopjajna wkoll dak li sar f'pajjiżi oħrajn li kellhom suċċess irridu nitalmu minna ta' dawk illi minn dawk li kellhom suċċess f'dak li aħna nixtiequ niksbu wkoll. Nafu li hemm ħafna mill-poplu Pollak li jixtiequ li kollhom l-istess opportunitajiet u l manifestana huwa infassal propju sabiex aħna nilħu dawn l-anijiet. Aħna qegħdin fil-gvern bħala riżultat ta' dawn id-deċiżjonijiet irrida u x-xewqa tal-poplu Pollak tħedġiġna ħafna biex aħna nkomplu nimplementaw dawn il-bidliet li wedna dak kien dak li aħna wedna lill-poplu minkejja li aħna gvern li ma tantx ilna fil-poter diġa' bdejna naħdmu fuq dawn id-deċiżjonijiet, fuq dawn il-miżuri. Jien naħseb li skont il-liġi, skont l-istat ta' dritt u anka skont trattati tal-Unjoni Ewropea nixtieq nerġa' ngħidilkom billi aħna parti mill-Unjoni Ewropea. Aħna dejjem konna u ħanibqgħu nkunu membri tal-Unjoni Ewropea. Membri minn din ta' din l-Ewropa li toffri ugwaljanza u l-opportunitajiet nittama' l-Unjoni Ewropea ħadd ħares u tipproteġi lill-Istati membri kollha. Waħna nixtiequ li nkunu membri attivi tal-Unjoni Ewropea bħal din. Għal sekli sħaħ il-Polonja emnet u ġibdet favur l-istat ta' drittiva veru li l-Polonja kienu għet mill-ewel pajjiż Ewropej li kellna kostituzzjoni għal Pollakki il-kostituzzjoni hija sagrosanta u membri onorevoli il-Kostituzzjoni Pollakka ma kienieċ ma konniex qed la bir-rispett dan l-aħħar li qed nħu gost li qed kolli l-opportunità li nirrappreżenta l-gvern Pollak u qed nħu gost li qed nitkellem ma' hawnhekk, però ma naħsibx li hemm il-bżonn illi nqattaw daqsek ħin sabiex tiffuka fuq dak li tiġi fil-Polonja. Naħseb li intom membri onorevoli għandkom ħafna affarijiet oħra x'tagħmlu ħafna ktar diskussjoni importanti. Nasab li hemm ħafna problemi li għandha l-Ewropa. Iżda jiena ninsab hawnhekk minħabba li nixtieq iva li jkolli diskussjoni magħkom, nixtieq li nkellimkom fuq il-Polonja, nixtieq li intaffilkom xi ftit mill-inkwiet li forsi għandkom. U naħseb illi minħabba illi aħna għandna it-tnejn li aħna rida tajba nistgħu noħorġu minn din il-Kamra wara dan dibattitu bil-konvenzjoni li l-Polonja huwa membru b'saħħtu tal-Unjoni Ewropea illi qiegħed jiżviluppa b'mod pożittiv u li aħna nistgħu nkunu kburin ta' dan il-fatt. Jiena naf illi hemm żewġ oqsma li qed jiddubitaw jiġilna dibutaw. u hemm ukoll il-liġi tal-medja. Il-Qorti Kostituzzjonali, onorevolu membri, fil-Polonja hija istituzzjoni qawwija ħafna, hija din taħdem tajjeb. Anki l-lum stess ħarġet b'sentenza u xogħol tagħha ikompli. It-tibdil li aħna għamilna, t tibdil dwar tal-liġi tal-liġi kostituzzjonali ma imma mhux differenti mill-normi li nsibu fl-istati membri oħra, aħna bil-fors kellna nbidluha din il-liġi dwar il-qorti kostituzzjonali għax f'Ġunju tas-sena l-oħra il-Parlament ta' qabel il-koalizzjoni tal-gvern ta' dak iż-żmien kienet adottat liġi dwar dan il-qorti kostituzzjonali li parti minna kienet antikostituzzjonali. Dan ħareġ f'Diċembru tal-2015 din il-liġi li kienet adottata mill-Parlament ta' qabel, mill-Gvern ta' qabel, skont l-esperti kena naraw kif nirranġawa numru ta' imħalfin kellhom jibdow xogħolhom fil-qorti kostituzzjonali wara l-elezzjoni. Kenna imbidlu dan kallu kien se jkun hemm 14 il-imħallef. Dawn maħtura mill-gvern ta' qabel Imma il-Kummissjoni ta' Venezia li semajna dwara għamlet ċara li il-rappresentazzjoni għandha tkun waħda demokratika ġifiri f'dan il-qorti għalhekk il- partit li jkun qiegħed fil-gvern m'għandux is-seta li jaħtar il-numru tal-numru il-numru ta' imħalfin, dak il-numru ta' imħalfin. Aħna għamilna dak li kellna nagħmlu dak li kien hemm bżonn nagħmlu. Id-deċiżjoni tal-President li ma jaċċettax il-ħatra tal-imħalfin kollha ippermetta sabiex li l-Parlament ikun jista jemenda u jġib it-tibdil. U hija prerogativa tal-Parlament wara kollox li jaħtar l-imħalfin. Il-Qorti Kostituzzjonali fis seba ta' Jannar ħareġ bruli bil-sentenza u qal li ju mandux is-seta li deċidi fuq il-validità kostituzzjonali ta' dik id-deċiżjoni għandna 15 li mħallef fil-Qorti Kostituzzjonali u ħaf il-maġġoranza kienu maħtura mill-gvern ta' qabel. Ftit minnhom ġew maħtura mill-gvern il-ġdid li qatt ma prova ikollu maġġoranza fil-qorti kostituzzjonali aħna dak li provajna nagħmlu kien li ikun hemm bilanċ. Jiena nixtieq inserħilkom moħħkom, onorevoli membri, li għamilna li 8 minn 15 il-mħallef għandhom jiġu mażula mill-oppożizzjoni. Din hija xi ħaġa li turi li nirrispettaw l-oppozizjoni, li aħna nirrikonoxxu drittijiet tagħha. Dan jagħmilna differenti ħafna mill-gvern ta' koalizjoni li kellna qabel. Sabiex aħna naraw li jirrenja l-pluralizmu fil-orti kostituzzjonali, il-Parlament il-ġdid iddeċida li il-orti kostituzzjonali għandha tiddeċidi l-affarijiet bħala tribunal uniku, kif jiġri f'ħafna stati membri oħra. Id-deċiżjonijiet jittieħdu bil-żewġ eh, terzi maġġoranza. Peress li il ruling sa' din il-qorti kostituzzjonali jiddeċidu, din il-qorti tiddeċidi il-kostituzzjonalità tal-liġi, il-deċizjonijiet, is-sentenzi tagħhom ukoll iridu jkunu bażati fuq l-istess tip ta' maġġoranza. Iġifiri, meta wieħed jivvota fuq il-Kostituzzjoni fil-Parlament. Iġifiri, b'żewġ terzi maġġoranza ta' żewġ terzi li kif jiġri f'ħafna stati membri. Intom tafu li jekk huma l-affarijiet għax intom minn dawn l-istess stati membri wara kollox fejn isir hekk. Dan ifisser li l-imħalfin iridu jaraw kif isibu l-kompromess biex jidu eh, deċiżjonijiet jaqtaw sentenzi inklusivi. Tajjeb li dwar is-sentenzi ta' Diċembru ma nħallux iktar dubju. Id-dibattitu fuq il-qorti istituzzjonali huwa wieħed politiku u mhux legali din il-qortija qorti tal-ġustizzja mhux qorti ta' fatti. din t-deċidi fuq il-kostituzzjonalità tal-liġijiet u ovvjament tiddeċidi se jiġri minn dawn il-liġijiet. Il-qorti kostituzzjonali ma tiddeċidix fuq deċiżjonijiet sentenzi individwali deċizjoni tis-sentenzi ta' Diċembru ta' din il-qorti diġa ġew ikkanċellati u ma baqax xejn xisir fuq dan minn fuq dan il-punt. Imma nixtieq nerġa' ngħid għal darboħra onorevoli membri li t-tilwima fuq il-qorti kostituzzjonali fil-Polonja mhijiex waħda legali ma waħda politika. Għalhekk permezz ta' kompromess politiku biss se naslu. Din hija xi ħaġa interna fil-Polonja, tal-Polonja. Jiena lesta nitkellem mal-Oppożizzjoni dwar il-proposti li qegħdin namlu. Onorevoli membri, dwar il-tibdil tal-liġi tal-medja, dan it-tibdil sar mill-parlament bledeja li il-medja pubblika fil-Polonja verament issir waħda imparzjali, li xandir ikun imparzjali ma ksirna lebda normi legali, l-edeja hija li kunem rapporti iktar oġġettivi. Il-pluralizmu tal-medja, l-gwaljanza tal-aċċess, aħna ridu iktar onesta fil-qasam tal-medja dawn huma l-anijiet. Tlet ġematilu l-Parlament tal-Polonja amenda il-liġi dwar il-xandir pubbliku. Qabel ir-riforma l-oħra li ġejja fil-qasam tal-medja, aħna rajna li l-immaniġar ta' xandara pubbliċi fejn kienem em, ksur evidenti ta' normi Ewropej. U kienem bżonn li waqfu ir-rabta bejn il-management boards u anki regulatur fil-qasam tal-xandara pubbliċi. Ġifiri dan ukoll jaqbel ma' rekomandazzjonijiet tal-2010 tal-Kummissjoni ta' Venezia. Pala Media Market Regulator, l-autorità tal-regolatur nazzjonali kun jista' jkompli x-xogħol tiegħu il-gvern qed ikompli ħejji emendi oħra għal liġi tal-medja sabiex inkomplu naraw li jkun hemm finanzjament b'saħħtu u stabbli tal-xandara pubbliċi. Il-leġislazzjoni li qegħdin adottaw bħalissa hija bħal dik li nsibu fl-istati membri l-oħra. Il-Gvern tal-Repubblika tal-Ponja huwa miftuħ għad-dibattitu għad-dialogu aħna nixtieq li jkun li tifmuna anzi li jiftemu il-partiti politiċi fil- Polonia polonja dawk li jappoġġaw il-gvern u dawk li jopponuħ. l ideja hija li nġibu bidla fil-Polonja aħna lesti għad-debattitu li nsibu soluzzjonijiet fl-imkien, li niftħu dialogu biex nsibu soluzzjonijiet. Dak li huwa importanti għalina il-koll huwa li nkunu nafu li l-Unjoni Ewropea qed l-appoġġ tagħha. Rridu nħossu li l-Polonja huwa pajjiż stat membru tal-Unjoni Ewropea sovran liberu li dejjem jista' jdur lejn Unjoni Ewropea għall appoġġ U kif tkun qed tieħu deċiżjonijiet il-Polonja dwar l-ordni interna tiġi rispettawta wkoll is-sovranità tagħha. Onorevil membri jina edaw u nistenna bil-ħerqa li nirrispondi għal mistoqsijiet tagħkom kif huma wkoll il-membri tal-gvern tiegħi. Il-Polonja huwa pajjiż sabiħ u huwa nazzjon gburi. Aħna rridu nkunu il- Mm, dawk fl-Unjoni Ewropea li aħna dejjem nwexxu għal qudiem, dejjem aħna ridna l-ġustizzja, sovranità, il-libertà. Dawn il-valuri issa qegħdin inħadnuhom f'pajjiżna. Minn dejjem ridnihom. Verament aħna napprezzawhom. U għalhekk, onorevoli membri, nirringrazzjakom tal-li tisimgħuni u verament nispera li l ispjega li tajtkom tista' tenkom tifmu aħjar il-Polonja u dak il-ġrajiet tal-aħħar f'dan il-pajjiż. Jiena naħseb li bid-dialogu il-fatt li nifmu l-xuxin biss nistaw naraw um, orizzonti izbaħ l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Onorevoli Prim Ministru għal PPO, Is-Sur Gonzales Pons, bil-mikrofonu għek joġbu. Sinjura Prim Ministru, il-President tal-grupp tijaj, Manfred Weber, huwa Ġermanis. U bl-ikbar rispett talabni biex nitkellem fuq dan il-punt biex ħadd ma jista' jgħid li mħabba nazzjonalità qegħdin nieħdu vantaġġ minna peress li huwa Ġermaniż. Sinjura, ħadd mill-Polonja mhux jitkellem mill-grupp tiegħi biex ma jkunx hemm eh, il-problema il ta' ċertu responsabiltajiet irridu noqdu attenti li l-klim ma jkunux arma politika. Jiena membru tal-PPE minn Spanja u jista' jkun u koll jkun kullħat eh, minn l grupp tiegħi se jitkellem bl-istess mod. Qed nitkellmu fuq il-valuri komuni tagħna. Qed nitkellmu fuq komunità ta' valuri dan huwa l-ewwel punt. Nixtieq ngħidlek li l-grupp tiegħi kollu jemmen dan li l-Ewropa mhux Pariġi, Brussell jew Berlin, imma l-Ewropa hija 500 miljun ta' ċittadini, ċittadini nies fuq il-kontinent li jixtiequ jgħixu flimkien. Il-nies tal-Polonja għaddew mid-dittatorjat, reppu kontra dittatorjat, kontra n-nazisti, kontra il-komunizmu dejjem aħna għenna il-Polonja. Issa, l-Ewropej kollha qegħdin jiġildu kontra terrorizmu qegħdin qegħdin fl flimkien. Imma l autoritarizmu mhux dejjem jiġi minn barra u m'għandix m'għandux frontieri il-fatt li aħna nkunu liberi huwa l-fatt li aħna nemnu fil-valuri tagħna l-Italjani, ir-Rumeni, Sloveni, l-Ġermaniżi, l-Franċiżi, l-Greki, il-Griki, kulħadd jaf li l-ar forma ta' li jista' jiġi minn ġewwa. Il-fatt li il-settat ġudizzjarji jinqerdu anki li jien eh, meta eh, noħon u il-medja. Il-problema mhux il-Polonja, il-problema hija hija l-approċċ totalitarju għax ikunem l-izbalji tal-passat jistaw jirġu jirġu repetuti. Rep Dan ma ridux nerġaw għom. Aħna il-kol kena esperjenzi tal-biża ma ridux aħna nerġu nerġu lura li jom irridu Ewropa ta' rispett ta' dinjità ġifiri morali kristjana, liġi rumana. Ma, kienem lebda imveru. Għalek Irridu li l-valuri tagħna jibqgħu imħadna. Aħna mardu li jkun danna xejn, irridu naraw, infaħru x xogħol tajjeb li jsir u naħseb li dan huwa iċ-ċans li għandna biex jekk kien hemm mhux qed niftehmu naraw li insibu s-soluzzjoni. Il-grupp tiegħi tal-PPO li huma pollakki għat kiku mu sejħalluna aħna immorru li l mill dak li nistaw namlu għalek aħna eh, wara li jisiri dialogu mal-Kommissjoni naraw xjoħroċ minnhom u namlu appell biex eh, l-kulħadd biex noqogħdu attenti u nkomplu bid-dialogu. Noqogħdu attenti kif inna namlu sissa sabiex inti il-programm ta'kom ikolkom kull leġitimità biex tiżvolġuha. Il-protezzjoni tal-istat ta' dritt li ta' wana kolla li bħalissa qegħdin niddiskutu mardux nidelludu druħna hemm bżonn imsieħba tajbin iridu nkunu sinċiri ma' xulxin, nejdu l-verità lil xulxin. L-istess għamilna mal-gvern tal-Greċo, eh, qed namlu mal-gvern tal-Ingilterra. U jekk inkunu sinċiri nejdu l-verità, nejdu l-affatti kif huma. Prim Ministru, mhux qed nitkellmu fuq liġi, qed nitkellmu fuq il-valuri u inti tirrappreżenta gvern leġittimu għedin fil-pozizjoni li tbidlu il-liġijiet ma tistawx tbidlu il-valuri. Għat dan ma tistaw tamluħ. Grazzi. Das Wort hat für die sozialdemokratische Fraktion Herr Vorsitzender. Mill-grupp tal-Essendi, Is-Sur Pittella, il-President. Il-Soċjalisti Demokratiċi, ovvjament, minna l-ebda dubja, edin ma ħafna eluf ta' pollakki li marru jiprotestaw għal-istat ta' dritt infavija. Iva, Sinjura Prim Ministru, Iva, Sinjura, Onorevoli Prim Ministru, aħna napprezzaw l-intervent, apprezzajna l-intervent tiegħek u dak li tgħidilna bih. Aħna ma rridux nagħmlu xi proċess il-pajjiżek imma lanqas inbidlu il-riżultat demokratiku li eh, seħ fin-nazzjon tiegħek inti għandek id-dritt u anki l-obbligu li tigverna bl-autonomija kollha tal-lażlit li saru imma bir-rispett tal-valuri u tal-istat ta' dritt Ewropew. Il-Polonja huwa wieħed mill-pajjiżi pilastri tal-Unjoni, ħabba l-istorja, l-vokazzjoni u iktar u iktar fil-ġlieda ta' totalitarizmu tal-seklu 20. Dan il-poplu huwa verament ta' eżempju għalina l-kol. Il-miżuri li ħa il-gvern tiegħek, Sinjura Prim Ministru, edin jgħidu li din l-istorja ta' libertà ma saritx jinnegawa edin. Et jgħidu li l-istat ta' dritt għandu bżon dawn il-valuri id-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea kienet tajba għalek u nirringrazzjaw il-Viċi President Timmermans l-Unjoni Ewropea miexi Unjoni Marriage of Convenience imma hija komunità ta' valuri, ta' libertajiet u ta' demokrazija. L-Ewropa għandha bżonn li l-Polonja tkun qawwija tkun libera u ħilsa. Aħseb ftit, Sinjura Prim Ministru, dwar dak kollu li ġi adottat fl-ispirtu ta' dialogu u anki kif għadu kem qal il-Viċi President tal-Sur Timmermans. Il-Polonja huwa pajjiż kbir u aħna mhux se nabbandonawh u għalhekk inti tiħux il- pajjiż eh, fitri oħra li miġ dik ta' tradizjoni tal-istorja tiegħu. Grazzi ħafna. Das Wort das jetzt für die ECF. Grazie ħafna. Issa għana lil Sur Kamal. Thank you very much. As we assess... Grazie ħafna. Kif ħana mġburina unek l-lum nistanħoss lil membri parlamentari jaħtfu il- l-opportunità biex jiklu l-Gvern Pollak. Ħudu pass l-ura, permettew il-Kommissjoni Ewropea u l-Konvenzjoni ta' Venezia biex fl flimkien sabiex jiġu eh, indirizzati tħassib msemmija War li tkellimt ma' rappresentanti tal-poplu Pollak huwa ovvju li mhux sejrin iċċaħdu li l-Pollak kemm il-pluralizmu u l-istat ta' dritt l-aħħar darba li kien hemm il- il-Kummissjoni ma fetħieċ investigazzjoni u l-membri parlamentari ma l-mentawx meta kien hemm l-istess problemi f'pajjiżi oħrajn. Erba minn 15 il-imħallef biss ġew maħtura mill-gvern. Aħna għandna napprezzaw il-taħdidiet kostruttivi tal-President Uda għanna nilqaw separazzjoni ġdida bej regolatur u xandar. Issa meta nippruvaw meta l-Polonja tipprova tilħaq l-standards li hemm f'pajjiżi oħra qed ngħidu l qed tindaħal. Jina skandalizzajt ruħi bl-ammont ta' membri parlamentari Ewropej minn stat kbir minn stat kbar li poġġu fil-boards tal-medja f'pajjiżhom hemm konflitt ta' konflitt interess, hemm ex edituri ta' gazzetti u televizjonijiet illi jinsabu fl-istess pożizzjoni. Għadda stant, jekk qed tippuntaw subajkom lejn il-Polonja, qed tippuntaw subajkom lejn dawk illi votaw lejn il-Gvern Polak il-ġdid, tiskantaw xie jekk bħal Franza, l-Italja, l-Ungerija, ikun hemm din il-xejra ġdida politika meta Sur Berlusconi ġew fil parlamentu kommenta s-sur l sur Schulz dwar il-passat soċjalista l-Ġermanja kien hemm Għadda Għadha stat meta jkun hemm Ġermaniż li jitkellem dwar l-elementi tal-kufil Polla il paragon parallelizmu ma' Vladimir Putin. Tidu tifmu li din hija offiża għal Polla kelli battew l-imperializmu sovjetiku u s-soċjalizmu ġermaniż Għal-istant, iffukaw fuq l-immigrazzjoni it-kabbir baxx ta' zona euro. Ejja naħdmu mal-parlament sabiex huma jaħdmu b'mod kostruttiv mal-konvenzjoni ta' Venezia u l-Konsell fid-dawl tal-immodi taħt tirannija u il ġieda nobli għal ħelsien li rajna fil-Polonja jina ċert li l-gvern Pollak ġri se jikopera ma' dawk li l lesti jikkooperaw magħhom sabiex nizguraw il-Polonja is-saħħa il-demokrazija l-pluralizmu il-li illi il-ġildu l-Polakki għal tant Grazie. für die liberale fraktion spricht jetzt herr vorsitzender verhofstadt. Thank you, prime minister thank you very much first of all. Is-Sur Verhofstadt, grazzi tal-preżenza tiegħek u tat-ton li użajt jiena ħa nipprova nimxi fid-direzzjoni li ħadd u l-eżempju tiegħek tat-ton mhux dejjem għalija. Intu l-partit tiegħek irbaħtu l-elezzjoni. Int u l-partit tiegħek għandkom mandat b'saħħtu biex tmexxu il-Polonja u dan rridu nispettaw fil-fatt bħala liberal demokratiku forsi il-politika tiegħek mhux kollha toġobni, iżda dik mhux il-politika tiegħi, ir-responsabilità tiegħek. F'demokrazija hekk taħdem u għabbażi tal-maġġoranza għandek id-dritt illi tagħti xejra li trid lill-sfond medjatiku Jina kont Prim Ministru u ħadd deċiżjoni simili għal dawk li qed tippjana ent. Dak li ħasseb il-biċċa kbira tal-membri f'din is-sala u dak li għamel demokratu xaħat li huwa tassew demokratiku u illi juża dan kollu biex iżarma checks and balances illi hemm f'pajjiż. Lex minn kelli dinja l-qalba tad-demokrazija Din hija sistema tippermetti li timxi għabbażi tal-Kostituzzjoni Pollakka. U dan huwa appuntu dak li ġara qegħdin teliminaw tipparalizzaw il-Qorti il Kostituzzjonali u ma kienx imnizzel fil-manifest tal-elezzjonijiet f'pajjiżek. U mhux tal-kompożizzjoni Sur Kamal mhux il-kworum illi żitt mhux il-maġġoranza ta' żewġ terzi illi imponejt u lanqas l-ordni kronoloġiku ta' każijiet illi sta' introdott Bħala regola ġdida xi wħud mill-istati membri wkoll għandhom xi wħud minn dawn ir-regoli. Iżda m'għandhomx ir-regoli kollha f'daqqa. U din hija raġuni hija taħlit ta' l-erba' elementi illi qed tipparalizza l-qrati u tagħmilha impossibbli illi dawn jagħmlu xogħolhom. Ngħid biċ-ċar Sur Kamal illi l-Gvern Pollak irratifika il l-izbal tal-maġġoranza preċedenti. Iżda dan ma tamlux paralizzazzjoni tal-qorti kostituzzjonali. Jina nemmen mit-ton tijak li inti u kol li jem problema, dan rajtu fleħnek. U din hija raġuni li l-anti segwejt il-parir ta' Stuart Timmermans li titlob il-parir ta' Kommissjoni tal-Komissjoni fil-fatt. Ħażin illi jekk l-Polonja toqrob lejn il-vant u teqleb lejn dik is-sistema. Iva naf l-użu tal-kelma Putin u Sur Kaczynski ma jħobbu l-Putin jina fil-fat nisab fuq il-blacklist u le. il-verità konvenjenti jew li sur Putin ma toġbux l-Unità Ewropea u għandu l-ostessjoni li tjeqret l-Unjoni Ewropea u dak li qed jiġri fil-Polonja jista' jgħinu fil-kawża tiegħu. Tinsiex, Signora, illi rajna mill-istorja illi l-unità pollakka timxi jitfit mas-saħħa u l-unità ta' l-Unjoni Ewropea u viċa versa. Mandi lebda dubju, jgħandi fiduċa, mandiġ problema għaliex hemm ċittadini Pollakki fl-Unjoni Ewropea, jiena naf ħafna ċittadini Pollakki ġildu kontra repressjoni, ġildu mustadarnox ġildu għal-demokrazija, l-libertà ta' reġjon, l-istat ta' dritt. Tan kollu għamluħ jina naf illi l-Pollakki għatta mu ser jaċċettaw illi jitċaħdu mid-demokrazija da stat nitolbok Prim Ministru. Nixtieqek illi mhux tisma' lili nishtiqek tisma' l-biċċa kbira taċ-ċittadini. Sabiex intom tibqgħu fil-komunità dinija tad-demokrazija. ix ma' u għandhom issa l-opportunità li tkellmu għanna s Zimmer li tkellem Grazzi ħafna, Signor Prim Ministru, Sur Ministru, Sur Kommissarju, Sur President tal-Parlament Ewropew, nixtan ringrazzjak tal-li edda għawek, inti bħala kap tal-Gvern, zgur li għandek l-obbligu kif ukoll il-kompetenzi kollha biex tqis il-kompetenzi kollha. Issa jiena naħseb illi Istat ta' dritt id demokrazija kif ukoll protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem huma l prinċipji ewlenin tal-Unjoni Ewropea u dan fil-fatt jirrikjedi li konna mezzi ta' xandir ħielsa. U din hija mistoqsija nixtieq insaqsik. Jiena naħseb li din hija mistoqsija u allura hija ħaġa tajba li inti diġà qed li ħajkun hemm rapport indipendenti tal-Kummissjoni u minn fuq dan ir-rapport ħajkollna l-bażi aħjar sabiex niddiskutu aħjar. U allura aħna kuntenti illi il kummissjoni bdiet b'din l-eżami ta' analiżi b'din ir riservi ta' studju isa fuq il-Polonja. Jiena naħseb illi Din ir-riserv ta' studju jekk ikun hemm ħafna stati membri oħrajn illi fil-fatt ikollhom din il-problema jiena naħseb li dan għandu jkun il-mod tagħna ta' kif aħna nistgħu naraw kif ħa nfasslu dan għabbażi ta' dialogu. Iżda jien mhux qed nitkellem fuq il-leġittimità, iżda anka fuq il-, l-istat ta' dritt u għal din raġuni jena naħseb li għandna nibqgħu niddiskutu flimkien. Il-problemi u fuq dan ukoll nista' eh, nkellimkom ma waqgħux mis-sema. Strutturi u riformi strutturali illi fil-fatt kienu introdotti qabel il- din il-bidla fil-gvern ma kienet ċedda tkun xaġa pozittiva, l-istituzzjoni soċjali wkoll kienet injorata u kemm ħafna nies fil-Polonja kif ukoll eh, f'ħafna pajjiżi oħrajn tal-Vant li ma nix niddiskutu dan kollu id-demokrazija, l-gwaljanza, iżda minnaħat tal-Unjoni Ewropea aħna isna wkoll li suġġett tar-responsabilità komuni tal-ħarsin tas-soċjetà dan huwa punt irridu rridu niddiskutu u aħna ma rridux ngħidu issa aħna konna mażula lura ħan insew dak li sar qabel fil-gvern ta' qabel kien hemm gvern qabel dan il-gvern tal-piss, ġifieri dan kien gvern liberali u neoliberali illi fil-fatt prova jiġġieled kontra E, ċertu problemi forsi mhux kontra problemi tal-faqar jiena naħseb li fl-Unjoni Ewropea ma rridniex ikollna standards doppji li id-drittijiet fundamentali għandhom joddu għal kulħadd. U għalhekk jiena nistiednek kun tolbok li l-ek, Signora Zidlo, inti għed li l-Polonja għandha hija verament tixtieq tkun minn ta' qudiem fit-tmexxija, jiena favur din, ma rimx għalfejn il-Ġermanja tkun dejjem li minn ta' qoddim li tmexxi, però jiena nixtieq illi iva dawk il-pajjiżi illi naqdu fis-sena 2004 għandhom ħafna Eh, X'jamlu għandhom ħafna fuq xi praw u naħseb li dawn il-proċessi fil-fatt huma eh, dan il-ħsieb li ngħinukom u jiena nitolbok illi jekk inti qed tgħid li tixtieq tkun minn ta' quddiem ta' tmexxija jekk jogħġbok fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni ma jistax ikun il-Polonja lura tgħid illi 400 biss ħajtlu fatul din is-sena ma jistax ikun din hija waħda mill-kwistjoni ċentrali rridu niddiskutu. U t-tieni talba minnaħa tiegħi jiena naħseb li hemm bżonn illi nsaqsa xi ħaġa oħra. Il-Polonja għandha l-opt-out fuq il-karta tal-bniedem. Taħsbux li jkun sinjal tajjeb li aħna naraw li intom tneħħu din l-opt-out ħallibek ċittadini pollakki ikunu jistaw jħossu gburin li siħbu f'din il-karta drittijiet tal-bniedem. Issa fisem il-partit tal-ħodor għanna Signora Harms. Signora Prim Ministru, naħseb li inti fimt li diskussjoni l-lum edha tkun fuq l-inkwiet ta' dak li jgħat isir fuq l-istat ta' dritt fil-Polonja iżda wara dan id-dibattitu aħna qegħdin naraw illi xejn mu ħajaħdem jekk l-istat ta' dritt ma jkunx irrispettat. Allura dan ifisser li din hija xi ħaġa li m'għandix tkun permessa fl-Unjoni Ewropea. Issu suq intern, leġiżlazzjoni Ewropea, garanzija għal drittijiet fundamentali ma jistgħux ikunu validi, ma jistgħux jgħaddu jekk aħna ma nżommux ir-rispett tal-istat ta' dritt. Jien naħseb li xi ħaġa tajba li inti fakkartna fuq it-tifsira fuq ir wol tal poplu Pollak fl-Unjoni Ewropea anka dwar ir-wol ta' li għandha il-Polonja u jiena bħala politikanta mill-Ġermanja nixtieq illi nitkellem kontra dawn li ħna li semmew ħafna mill-Ġermanja li fil-fatt ikkritikaw ħafna kien jagħmel sens li l-Polonja u l-pajjiżi tal-Vant kienet deċiżjoni għalija li l-għajnijom għawek f'Unjoni unjoni Ewropea minħabba li għandhom fil-fat storja u struttura passata differenti fil-passat, iżda huma jafu illi fil-fat f'dak l-awissu maġiku fl-1980 fil-fat kellna rwol differenti aħna, aħna mhux biss konna qed favur il- Helsin u demokrazija l polonja iżda dan wassal għal stabilta, demokrazija u sigurta fir-reġjun kollu. Iżda minħabba li jiena dan tant huwa għal qalbi, tant huwa diffiċli għalija illi nimmaġina illi dan kollu huwa veru, speċjalment issa illi rajt il-bidliet li kienu edin ikunu implementati f'Varsavja wara il-gvern ġdid daħal eh, fil-poter. Dawn mhux biss eh, u ġejjin kienu dawn lejdut minn parti tal-oppozizjoni tijak anke minn nis tal-partit tijak stess. Għanna u koll Sur Koslovski li ġim minn kot u jgħat jirrapprezenta pożizzjoni b'saħħitha ħafna matul dan id-dibattitu. Sinjuri, jiena naħseb illi Gifer Hofstadt diskriva tajjeb ħafna il-problemi. Aħna mhux biss qed nitkellmu fuq deċiżjonijiet personali, nitkellmu wkoll fuq eh, l-impressjoni li maġġoranza fil-gvern m'għandix issir jew tidher qisha dittatorjat u għet naraw illi mal-lejl qed tieħdu deċiżjonijiet li s-soltu wieħed idum ħafna iktar ħin jiddiskutihom. Il-partit tiegħi huwa favur li dan il-mekkaniżmu ta' rispett tal-istat ta' dritt li aħna kien esperjenza nużaw fuq l-Ungerija nixtieq li fl-aħħar ta' din il-proċedura aħna nkunu nistgħu niddeċidu fl-aħħar tad-dibattitu mhux hekk kif qalu ċertu kollegi Ġermaniżi diġà niddiskutu sanzjonijiet minn issa għadna nibdew b'din diskussjoni jiena naħseb illi l kwistjoni tal- mġiba selettiva aħna minna tal-Partit tal-Ħodor dejjem konna favur il-fatt li għandna bżonn ta' strumenti ħalli nivverifikaw li l-istat ta' dritt tkun garantit. Mħabbar dak huwa dak li qed jaqqat l-Ewropa, iżda aħna għandna l-impressjoni illi tal-partiti politiċi jistgħu jkunu prototti aħjar jekk l-istat ta' ikun rispettat għalhekk aħna nixtiequ illi l-Kummissjoni ta' Copenhagen tkun qed titkellem kontra is selettività Sinjura Harms jew mitluba biex tagħlaq. Für die EFDD Fraktion hat jetzt das Wort Herr Iwaskiewicz. Isur Iwaskiewicz. Pani Premier, Szanowni Państwo, jako pierwszy polski europoseł. Prim Ministru, Signori. Pall-ewwel membru tal-delegazzjoni Pollakka fil-Parlament qed nitkellem f'dan id-dibattitu nemmen illi l-kwistjonijiet Pollakki għandhom jistolvew il-Polonja mill-Pollakki. Jiena dizappuntat bil-mod ta' kif ċerta membri sem tellaw diskussjoni dan id-dibattitu għal ġunijiet li mhumiex ċari fuq bażi legali dubjuża. Palma qed stess Prim Ministru ħajkun hemm benefiċċji għal dan id-dibattitu. Italjani bil-Prim Ministru Soċjalista ħom, il-Ġermaniżi, l-Ungeriżi, il-Ġermaniżi, l-Ungeriżi, kull ma jmur qegħdin jieħdu azzjonijiet eh, mhux Ewropej u hemm periklu għall-Unjoni Ewropea. Fil-Polonja għanna esperjenza kera ħafna bl-interferenza barranija fl-affarijiet Pollakki tlifna l-indipendenza tagħna għal 125 sena wara l-partizzjoni bejn ir-Russja l-Awstrija u l-Prussja. Aħna għexna għal xiren ta' snin f'għajnuna u fratellanza tal-Unjoni Sovjetika s-sana dik tal-Ewropa jkun aħjar li kieku il-Polla kieħdu ħsib tagħhom infus. Für die ENF-Fraktion hat jetzt das Wort Herr Marusik għall-INF l-Onorevoli Marushik. Sur President, Prim Ministru, Sinjuri. Grazzi, Jarek. Aħna qegħdin nitkellmu b'mod unanimu jiena nitkellem fisem li NF iżda bħala Pollak ukoll. Bħala Pollak. Jena minix inkwetat mill-kritika li l-Polonja tirċevi minn barra. Il-kritika barranija tista' tfisser illi il-gvern Pollak ħazzjoni fl-interess nazzjonali Pollak jena dan joġobni. Jena minix inkwetat dwar il- l-opinjonijiet negattivi espressi f'din il-Kamra lix il-dibattitu fil-Polonja ma jeffettwax, hemmhekk għandna nsolvu il-problemi tagħna. Il-fatt li dan id-dibattitu ġi organizzat dik il problema tal-Ewropa. Din hija manifestazzjoni bażwija ta' interferenti tindirizza fl affajiet interni ta' pajjiż sovran din hija marda tal-Unjoni Ewropea dan id-dibattitu xejn m'għandu xi jgħid dan id-dibattitu ma jistax jitkellem dwar id-demokrazija fil-Polonja dak li għamel dibattitu u li ilablab dwar situazzjoni katastrofika illi u jispjega biċċar is-sitwazzjoni tal-proġett Ewropew fiex wasal l-Europa edha titbiet taħrab mill-problemi tagħha kwistjonijiet li mhix kapaċi solvi bħala membru tal-INF jiena nappella lil membri biex jifsħu għajnejhom dan il-proġett wasal fit tmiemu ma fadallux saħħa għanna bżon forma ġdida ta' koesistenza għal nazzjonijiet sovrani Ewropej. Din hija l-sfida qed nifaċċaw u dan u dak li aħna responsabbli għalih lejn l-elettorat tagħna. Das Wort hat jetzt der fraktionslose Abgeordnete Corwin Micke. al membri indipendenti Renoveri Corvin Mikke, Sur President, jiena mhux demokratiku, jiena l-demokrazija ddejjaqni, l-demokrazija għalu kaza. Nixtieq tifhem illi demokratiċi votaw għal PIS. Intom rittu demokrazija, istantkom il-demokrazija, l-PIS għandhom il-maġġoranza, l-PIS jamlu li jridu issa, jekk intom taħsbu illi l-PIS u għaparti tħazin qabel maqom, immaġinaw kem kienu għarta qabilhom serqu kienu korrotti. Jiena tlift il-libertà ta' Helsin taħt il-gvern preċedenti, in-nies eh, tal-Polonja l-tella u l-PIS l-għalix huma għom tama, tama illi xaħat jista' jispiċċa safla xieħut mill-gvern preċedenti jista' jispiċċaw fil-ħabs. L-Unjoni Ewropea għandna nħottuwa. Für il-PPL u navali Sur, Signor Prim Ministru, aħna qegħdin naraw li mimintu eh, aħna stabblixxejna dan il-mekkaniżmu aħna qegħdin naraw li ħadna il-pass il qudiem importanti aħna qegħdin nitkellmu fuq l-istat ta' dritt u dinja hija waħda mill-valuri ewlenin. Il-mekkanizmu kellu ikun iktar ġustifikat anke fil-kas tal-Polonja, iżda kellu jintuża anke fil-Slovenja. Il-Orti tal-Ġustizja Ewropea rajna id kien hemm ħafna ksur tal-liġijiet fil-Slovenja u skont l-Eurostat aħna rajna illi għan l-Slovenja għandha dera negattiva ħafna. Għalhekk mhijiex xi ħaġa sorprendenti illi għandna din id-dera negattiva, aħna rajna illi l-Prim Ministru ta' qabel kien tressa quddiem il-qorti mingħajr l-ebda prova l-qorti tal kostituzzjonali fil-fatt għamlet ċertu proċeduri li ħallit l affetti tagħha l-abbuż politiku jur jintwera wkoll fil-fatt illi f'Diċembru il-pulizija daħlu fil-kwartieri tal-SDS u anka kistru s-server. Kien ħafna affarijiet oħra bħal dan dan ifisser il-Kummissjoni Ewropea ma reaġixxietx biżejjed fuq dawn il-każijiet u dan għandu x'jaqsam ukoll ma' sistemi ta' ta' qabel. Slovenja għandha bżoni li fil-fatt ikollha ir-rispett sħiħ tal-istat ta' dritt ukoll. Grazzi ħafna. Issa sura Fajon. Hvala lepa, predsednik. Tudi Grazzi ħafna, Sur President. Mhix l-intenzjoni tiegħi illi nikkritika l poplu Pollak f'dawn l-aħħar 30 sena l-Polonja kien jgħat ikun ta' aspirazzjoni għal poplu kollu. U llum aħna qegħdin naraw li dan huwa mezz verament importanti dan tal-istat ta' dritt u nafu li ħafna mezzi tax xandir tkellmu u ħafna iżda Allura jien naħseb li huwa importanti li nitkellmu fuq hekk. Dan l-aħħar fajt li smajna fil-fatt jinkwetaw jien naħseb li dan il-pass li tieħed kien pass lura dak li jissorprendini huwa fil-fatt xi ħaġa differenti minkejja li kien hemm ħafna mezzi ta' xandir li qed jindikaw illi jekk allura il-pass li jmiss tal-riforma kellha tpoġġi lil kulħadd fuq l-istess livell ħalli ikun hemm iktar indipendenza iżda se fuq dan aħna rridu nagħmlu dialogu. Dialogu huwa importanti Iżda l-Kummissjoni m'għandix ikolla biza. La fil-Polonja, la fil-Slovenja mkien, jek jem kunem ksur pal dan irrit ikun investigat. <coughs> Dziękuję bardzo. Issur, Legutko. Grazie ħafna. Sur President, Prim Ministru. Numru ta' kwistjonijiet erba fil-fat li nixxien għajjem l għennet il-lingwa. Jena rajt b'sodisfazzjon tonalità ta' dan id-dibattitu il-lingwaċ użat fid-dibattitu. ton tal-Prim Ministru tal-Prim Ministru tant kien perswassiv li anke Sur Verhofstadt seta' jadotta għal pjaċir kbir tiegħi Iżda jiena nixxinajt ukoll illi dan il-lingwaġġ jeħtieġ jinżamm. Għaliex dak li konna rajna ftit ilu kien aggressjoni verbali lejn il-gvern Pollak. Qabel ma ġi maħtur naħseb rekord dinji dan intqalu kommenti illi farku l-komunikazzjoni jekk inti semmi kolb ta' stat fil-Polonja, jew ma tafx intajt, jew apposta qed tilab bil-kliem. It-tieni punt. Fatti. Sur President, Kommissarju, jina rajt dokument illi der wara laqa tal-kolleġġ mhux dokument li joġobni xejn Il-mistoqsija tiegħi din il-Kommissjoni Ewropea minn fejn iġibhom il-fatti tagħha? Min jagħmel l-analiżi legali għalikom? Id-deskrizzjoni tal-fatti Min kien informazzjoni rċevejtu mill-Gvern Pollak din mhux qiegħda fid-dokument mejtuha u għarrabtuha Kif tista' tabbozza dokument illi minn fuq jittieħdu deċiżjonijiet b'dan il-mod? Sinjuri, jekk joġobkom, tidu tammettu illi il-fatti mhux qegħdin hemm. It-tielet kwestjoni il-double standards. Kondizjoni illi taffliġġi lil l-Unjoni Ewropea. Kien hemm insemma Pastor Pittella li jappoġġa u japprezza id-dimostranti. F'dan l-aħħar ħames snin rajna dimostrazzjonijiet ħafna fil-Polonja Sinjura Harm, Sur Pittella, ma smajċ qalbkom tinqasam għal dawk il-follol enormi ta' nies illi anke ġew Strasburgu u ġew il-Parlament Ewropew. Indirizzajtu għam il-dawk il-nies li forsi kellhom messaġġ importanti xjaddulkom senjuri f'dawn l-ħart minn snin ġewwa l-Polonja u dan huwa essenzjali bħala informazzjoni għalikom f'dawn l-ħart minn snin ġewwa l-Polonja. Aħna kellna tip ta' stat ta' partit wieħed kien hemm partit politiku wieħed illi mexxa kollox l-istituzzjonijiet kollha. U issa f'daqqa waħda kieku l parti tiegħi itella 15 li mħallef fil-Qorti Kostituzzjonali tqajmu A kbir, iżda apparentament mhix problema. Fejn kontu meta xandara pubbliċi bdew ikkeċċu il-ġurnalisti kif ġiepu laħaq? Sinjuri, intom għaskom kif smajtu dak li xtaqtu tisimaw. Kulħadd skeċċa. Kulħadd sketċa xċaraw, xċaraw nek, xejn. Kulħadd siket double standards daw illi juru li fl-Unjoni Ewropea hemm pajjiżi illi huma iżjed ugwali minn ħaddieħor hemm partiti politiċi li huma iżjed ugwali minn oħrajn. Jekk ħanibqgħu mixjin f'din id-direzzjoni, Mux aħna ser imbasu, l-Unjoni Ewropea ser tbati din l-azzjoni illi t-tihdet hija anti-Unjoni Ewropea. L-aħħar kwistjoni tratta i min jaqbes l-ambitu tiegħu sur President, Kummissarju, nasab inti konxju, intom konxji tal-fatt li l-istrument li qegħdin tużaw huwa kemm xejn dubjus. Is-servizzi legali tal-istituzzjonijiet iddubitaw minnu mhuwiex imsejjes fit-trattati huwa tassew fjakk fis-saħħa legali tiegħu. Membri tal-Parlament Ewropew din jippjanaw mozzjoni għal riżoluzzjoni kummissjoni qiegħda tfittex il-fatti il sejra tinkiteb qabel il-fatti jiġu analizzati, illa għandek bżon tal-fatti jek tistaw tikbu riżoluzzjoni minn ajra. Palma jettu intom stess, dan mux intom taqbżu l-ambitu illa għaliex il-Kommissjoni Ewropea miex sejra tiddetta it-tip ta' maġġoranza li għandha tiġi meħtieġa fil-Qorti Kostituzzjonali Pollakka dak li jettu juri illi tridu tfasslu preċedent, tridu li l-Kommissjoni Ewropea jkollha dawn istatat illi b'setat illi ma tkomx. Tridu tużawhom sabiex kunu tistgħu taġixxu b'mod illegali fil-ġejjini u dan ħażin ħafna. Das Wort hat für die liberale Fraktion Frau Intfeld. Fissem, liberali għanna Sinjor Endfeld, grazzi ħafna, Sur President. Nishti illi nilqa il-rappresentanti tal-gvern Pollak illi qiegħed juri li fil-fatt hawnhekk aħna rridu nitkellmu fuq il-valuri komuni tagħna mhux qed nitkellmu fuq l-interventi eh, tal-pajjiżi aħna din nitkellmu fuq il-valuri komuni tal-proġett Ewropew. Il-gvern Pollak bil-maġġoranza il-reba għandu r-responsabilta li iżid kemm jista' jkun l-ispazju għal kritika. Intkom tridu taraw li żidu l-kontroll u l-bilanċ u mhux id-dajfuh. jiena smaj dak li qed inti, Sinjor Prim Ministru, iżda ma tantx qed isserraħli moħħi jekk inti qed tieħu l-eżempju tas-sur Orban jisu qed titqabbel ruħek ukoll mas-sur Putin. Jiena naħseb l-importanti li dan dan l-intervent tal kummissjoni jkun ġustifikat, iżda naħseb li da daqsxejn b'mod arbitrarju. Għalfejn qed nifuka fuq il-Polonja mhux fuq l-Ungerija, għalfejn mhux għed nsaqsu lil nanfusna mistoqsijiet fuq l-istat ta' emerġenza fi Franza. Dibattitu li qed ikollna hekk huwa illi aħna jkollna kriterji oġġettivi sabiex nanalizzaw l-istituzzjonijiet kollha l-pajjiżi kollha bl-istess mod. Sit nara li s-Sur Timmermans qed jitbissem minħabba li aħna qegħdin nelaboraw mekkaniżmu bħal dan fil-Parlament Ewropew. u, sur Kunners, Sur Timmermans, jiena vera nixtieq li intom taċċettaw l-istedina tal-Parlament Ewropew u taħdmu fuq mekkaniżmu bħal dan il ġiet tal-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Grazzi. Grazzi ħafna issa. Is-Sinjura Spinelli. Jiena naqbel ma tħassib ta' ħafna kollegi. Il-neonazjonizmu tal-gvern tagħna li, li fil-fatt dan kollu jagħti ħassibna ħafna dan imur kontra l-prinċipji tal-proġett Ewropew. Fl-istess ħin nixtieq infakkarkom dwar dan li ġejn jekk il-Polonja votat favur gvern daqshekk kritiku tal-Unjoni Ewropea u minħabba il-fatt li l-Unjoni Ewropea qiegħda toħloq ħafna nuqqas ta' gwaljanza. Affarijiet li l-partit tal-lemin biss irnexxielu jinduna eh, bihom il- ġustizja soċjali huwa dritt Ewropew ukoll. Ejja ma niżawx kriterji differenti fl-Ungerija, fil-Polonja u l-bira fl-Italja. L-gvernijiet kollha għandhom ikunu trattati bl-istess mod. Il-Polonja m'għandix tħallas prezz iktar oli minħabba li aħna ninsabu fi grupp iktar b'saħħtu mill-Partit Popolari. Grazzi ħafna. Issa għanna Sinjora Sargentini għal-Partit tal-Ħodur. Grazzi ħafna, Sur President. Dak li ma kien hemm l-ebda dubi fuq il-bidliet li introduċew il-gvern Pollak, nasib li daw kienu kontra d-demokrazija dan nixtieq ngħidu jiena anka qoddim il-Ministru Olandiż għanna bżon li konna u kol prinċipji reċiproċi. Issa fuq Nord Stream il-gas pipe mill-Russja għall-Olanda u għall-Germania. Il-Polonja kera titkellem fuq hekk. Din hija xi ħaġa li aħna suppost nifmuha. qed nara li fil-fatt il-Prim Ministru Olandiż ma ħax pożizzjoni fuq dik kien mistieden li ġi hawnhekk iżda ma aċċettax l-istedina. L-pajjiżi Ewropej ċentrali mhux qed japprezzaw din il-ħaġa u ma jazbu li mhijiex xi ħaġa mixtieqa lill-gvern. Olandiż m'għandux jirreġixxi fuq kwistjoni ta' importanti, aħna rridu neħdu meżuri, rridu nitalmu lezzjonijiet. aħna rridu nibdew dialogu minn flok ma nitilfu iktar ħin. Issa fissem il jfdd sur maħ. Sinjuri, il danu għaskandlu l-Unjoni Ewropea edha tieħu azzjoni u t-prova t-neħi id-drittijiet tal-vot mill-Polonja. Il-Polonja xamlet, il-Polonja deċidiet illi għandu jkun hemm maġġoranza ta' żewġ terzi għal kull deċiżjoni li tista' tittieħed fil-Qorti Kostituzzjonali. din hija biss xi ħaġa li qed taħbi dak li qed jiġri verit fil-verità. Il-Kummissjoni Ewropea hija nkwetata fuq il-fatt li hemm partit li tela fil-poter fil-Polonja li ma li m'għandux grazzja mal-Unjoni Ewropea ma jistax jaċċetta il-kwotas tal-immigranti fuq hekk aħna qegħdin verament nippruvaw l-intervjenu dan huwa interferenza verament negattiva f'pajjiż sovran fl-1963 JF Kennedy iddikjara f'Berlin Ich bin ein Berliner. Jina naħseb illi issa wasal il-waqt li niddefendu l-Polonja. U bħala ċittadin ħieles jiena nixtieq ngħidilkom bil-Pollak jiena Pollak. Für die ENF-Fraktion hat jetzt das Wort Herr Schaffhauser. Madame le Monsieur Schulz nous a Is-Sur Schulz kellem fuq kolb ta' stat. U anki illi l-politika ta' Polonja se tkun iktar viċin Putin. Iva, il-PIS huwa Partit Popolari u l-attak li qed naraw fuq il-Polonja hija attak tal-Ewropa kontra id-demokrazija, poplu li jażel is-sovranità u l-indipendenza solidarjetà popli li għadhom jemnu fil-leru insara tal-umanizmu u mhux fuq ordni ġdida tal-Ewropa bbażata fuq id-diżordni. Poplu li qed jirriżisti u ra jaqa il-ħajt. Iva, il-tradizjonalisti għandhom ċertu valuri il respet tal-ħajja, il-fatt li l-familja hija mill-mara u mir-raġel. Qed nitkellmu fuq kattolika u mhux liberali b'xi setta li hemm il-medja u l-finanzi jikkontrollawha. Is-sistema Ewropea eh, u s-sistema Ewropea qiegħed ifalli. Qed qed naraw li eh, laqas biss il-min imexxi l-Ewropa jinjora dak li jrid ċittadin, il-kol ta' stat huwa sistema Ewropea, il-Polonja, l-Ungerija, il-Slovakkja. Araw ftit qed jiġri dawn kollha qegħdin jirreżistu kontra d-dittjatura li tattakka tieħu post il-gvernijiet kollha trid biss tigverna l-popli Ewropej minni. Jiena mill alzas u aħna nirreżistu kontra l-arrogasta l-arroganza tal-Ġermaniżi. Aħna patriotti li pajjiż tal-Ġermanja jiddeċidi fuq l-ekonomija ta' dawn skont il-kriterji tar-rajx il-ġdid Ewropew. Jiena nagħmel appell biex din l-assembleja tagħmel tagħmel terġa' ssib sens komun. il ġdestizja soċjali umana u nisrani il-poplu eh, eh, jrid jipprotesta u wasal iżmien għal dan. Grazzi. Ich muss das jetzt leider noch mal wiederholen, meine Damen und Herren auf den Tribünen. Għanerġa nirrepeti skont il- proċedura tagħna huwa kontra proċedura illi fil-fatt tkomplu tagħmlu dan iċ-ċabċib. Zgur li fil-Polonja fil-Parlament f'Pollak mintom xħat tkunu permessi li tagħmlu dan l-ħaġib u dan l-istorbi kollu. Ġifieri kieġobkom ikkalmaw daqsxejn. Grazzi ħafna s sur xibħad. Sinjura Prim Ministru, President, kollegi, meta jena nisma il-Sinjura Harms jew Sur Verhofstadt ngħid bejn u bejn ruħi li mhux il-Polonja li għandha problema bid-demokrazija u l-istat ta' dritt huma l ta' Ewropej. Meta nisma il-Kummissjoni Ewropea eh, titħaddet fuq il-problema tal-Polonja ngħid li l-Kummissjoni għandha problema biex bil realtà bil-fatti, il-Kummissjoni rat xkien qed jiġri qabel elezzjonijiet meta tela l-PIS, rat qabel elezzjonijiet kif kien qed taħdem il-Qorti Kostituzzjonali f'dan il-pajjiż, intom taħsbu li l-poplu tal-Polonja li tant ġilet biex jisib il-libertà jaċċetta dan kollu jiena kont et eh, nisma l-Piotr Kazinski li mhux magħruf bħala xaħat li huwa qrib eh, dan il-partit tal-PIS imma u stess qatt li m'hemm xej li jressaq lejn il faċismu dan il-pajjiż il-membri tal-Qorti Kostituzzjonali eddin u anki tal-xandara pubbliċi huma maħtura mill-president eh, eh, tal-pajjiż u mis-senat u għalhekk il-kummissjoni qed tuża fatti mhux ġusti biex tistabilizza pajjiż u gvern li ġimtella b'mod demokratiku. Jiena Pollak, jiena tinħosni Pollak mal-poplu tal-Polonja u l-President jaqta l-mikrofonu tal-kellim. Das Wort hat für die EVP-Fraktion Abgeordneter Olbricht. Olbricht. Signor President, Signora Prim Ministru Suzan, Sur President, Aziz Signori, il-Polonja xi ħaġa tagħna lkoll. U aħna rridu nkunu gburin pajjiżna, aħna gburin bil-poplu Pollak. Aħna gburin bil-Pollakki kollha. Aħna jiddispeċina ħafna li issa qed niddiskutu l-Polonja fuq livell Ewropew. Din hija l-ewwel darba li qed tiġri din il-ħaġa u tagħmel ħad tkun l-aħħar darba. Prim Ministru Pollak jaf li aħna ma xtaqniex li konna dan id-dibattitu u irrelevanti xajkun ir-riżultat ta' dan id-dibattitu daħi jaffettwa ħafna il-pożizzjoni tal-Polonja fuq livell internazzjonali. Aħna qegħdin narfu dritt li intom tridu ċertu bidliet skont il-manifest elettorali tagħkom. Ir-rebbieħ is-soltu jieħu kollox iżdaħna hawnhekk qegħdin naraw illi ir-rebbieħ ħajkol jesum responsabilta wkoll għal bidliet li effettwaw istat ta' dritt. Ir-rebbieħ għandu jassumi wkoll responsabilta għad-dera tal-Polonja. Il-Polonja jxriq l-aħjar jidispeċina li ġrad din il-ħagġa. Grazzi ħafna issa fissem il-Soċjalisti Demokratiċi għanna sur Weidenholzer. Grazzi ħafna sur President, Sinjura Prim Ministru. Għirat nħu gost li fil-fat aħna għedin nitkelmu fuq dawn il- punti. Aħna ma rridux niġġudikaw l-Polonja, aħna aħna qegħdin naraw li l-Pollakki għandhom ukoll il-problema ta' dittatorjat. L-Ewropa mingħajr il-Polonja ma tkunx Ewropa, ġifieri għalina jinteressana dak li qed jiġri fil-Polonja, aħna fil-fatt inkwetati ħafna fuq il-miżuri tal-gvern il-ġdid li jistaw joħolqu ħafna aktar problemi. Il-bidla fis-seta fil-gvern m'għandux jibdel biss il-prinċipju ta' demokrazija, iżda fl-istess ħin m'għandux jibdel ir-regoli b'tali mod li wieħed ma jistax jara faħjar dak li qed jiġri. Din il-biża hija biża komuni ta' ħafna nies u rispett għal minoranzi wkoll huwa prinċipju demokratiku. Anka għek għanna ħafna affarijiet li aħna nixtiequ niddiskutu. Il-Polonja fil-fatt tat il-valur tal-demokrazija u dialogu dan huwa valur importanti ħafna aħna irridu aħna nippruvaw niċċaraw is-sitwazzjoni u dinja xi ħaġa illi fil-fatt tista' tippermetti illi dan id-dibattitu ikun qiegħed isir kif suppost. Grazzi ħafna lil Polonja, grazzi lill Ewropa. L-Onorevoli Henkel. Grazzi, President. L-ewwel. ir rispetti għal sitwazzjoni fejn inti Prim Ministru kellek toqgħod għal din l-inkwiżizzjoni personalment. Sur Biden Holzer, inti bir-raġun semmejt li aħna maħniex qegħdin hawnhekk biex niġġudikaw minn qabel, ma dana kollu. Lill-President tal-Kamra nista' nsaqsih. Xiġri jekk wieħed jadotta il-fema illi din hija Unjoni donna xi platun, jiġri Din hija l-kwistjoni. Jena dejjem attent meta namel xi żball illi jiena mbagħad niskuża ruħi. Ma tħossx allura li issa huwa l-waqt illi aħna jew inti tiskuża ruħek u tagħti l-apoloġiji tiegħek. Sinjuri, professur li semma li merti konna standards doppji u jiena naqbel ma dan u naħseb għandna ħafna eżempji ta' eżempji doppi. Jidir li l-Kummissjoni qed qis l Polonja pala pajjiż li qed tagħmel eh, azzjonijiet taksur, ksur. Però mbagħad għandna wkoll numru ta' każijiet taksur mill-Eurogroup oh, pereżempju fir-rigward tal-Trattat ta' Maastricht jew ix-xiri illegali tal-junk bonds mill-ECB u il-mod kif kisret il-ftejm ta' Schengen il-kanċilir Merkel u anki allura naraw illi tlet ex imħalfin tal-qorti tal-ġustizja id-diskrivew il-politika tal-migrazzjoni fil-Germania diskrivewa bħala xi ħaġa illi m'għandix permessibli permessibbli U allura, Sura Tinger, forsi irridu nisaqsu għalfej il-mizati obbligatorji għal licenzi fil-Germania hija fis-sitwazzjoni li hi. Il-televizjoni pubblika tat rapportaċ vak ħafna u evadat u ignorat aħbarijiet oħra li kienu qegħdin jiġri fid-dinja, pereżempju fl-Afrika ta' fuq Wallura, President, min aktar mill min għandhom jirringrazzjaw il-Ġermaniżi għal tmim il-gwerra jekk mhux il-Pollakki. Nafu li ħafna eh, persuni li kienu fiħdan is-Solidarnox issa huma membri tal-gvern attwali. Issa għanna l-problema tal-immigrazzjoni u issa edin u kol edin provaw insalvaw demokrazija pollakka. U jekk kienem pajjiż illi mandux bżon lezzjoniet fil-libertà u fil-demokrazija, ċertament dan il-pajjiż mhuwiex il-Polonja. Grazzi. Das Wort hat jetzt für die Fraktion der Liberalen Frau Wikström. Issa għall liberali l-Onorevoli Wikström. Grazzi ħafna, President. Mela, jina xtaqt namela ċara illi jekk aħna qegħdin nikkritikaw dak li tiseħħ fil-Polonja llum irridu nisħu wkoll illi dejjem neħtieġu niddiskutu l-affarijiet mod apert fl-imkien u xorta waħda nibqgħu ħbieb. Il-Polonja huwa parti importanti ħafna tal-Ewropa. Drittijiet fundamentali tal-bniedem irridu jiġu protetti f'kolunkwe eh, pajjiż Ewropew Kummissarju Timmermans, huwa korrett li l-Kummissjoni jeżamina dak li qed isseħħ fil-Polonja, madana kollu tkun ipokrizija, ipokrizija jekk aħna mbagħad ma nqisux l-Ungerija l-istess tipi ta' kwistjonijiet. Huwa normali li l-Kummissjoni teżamina l pajjiżi kollha bl-istess waqt meta nitkellmu dwar drittijiet fundamentali u l-istat ta' dritt. Issa, Signor Prim Ministru, jekk inti tkompli fit-triq li jintiqbat, se jkun hemm il-biża li inti tista' iddajjef id-drittijiet fundamentali f'pajjiżek u b'nadi oħra. Aħna ma nixtiequx naraw effett domino fejn pajjiż wieħed jaqa' wara ieħor mingħajr ma jkun hemm ħarsien ta' drittijiet fundamentali għanna minn flok l il-valuru l-prinċipji tagħna. U Din hija eh, dan huwa l-paddiment ta' dan il-proġett kbir Ewropew. Dana kollu għandna nħalluh lill-ġenerazzjonijiet ta' warajna. Għal gwe l onorevli Lerik. Sur President, jekk fim sow l-spiegazzjoni li tawna, għedin n-naqsu demokrazija biex nsaħħu demokrazija. Il-Polonja titlob li tkun eżonerata mill-Karta ta' Drittijiet Fondamentali fisem ta' titjib ta' drittijiet. Snam il komment iħor. Eh, li ma kreditu nistaw natu li dan id-dibattitu meta l-istituzzjonijiet Ewropej deċidew li joffru 3 biljun euro lit turkija tas sur Erdogan li u wkoll segwi l-ġurnalisti, eh, eh, jitfaħħom il-ħabs u għalhekk din l-Ewropa tas-suq ħadet il-post tal-Europa tal-pluralizmu tal-istamba tal-valuri u li kiena ili najt li hemm bżonn ikonna osservatorju Ewropew illi kollu responsabilta illi il-segwi xedin jamlu il-medja u għalek dan ikun pass il-qoddim. Inkunu nistaw u kol noħolqu l-istess osservatorju fuq l-sfidi l-istrumenti tal-ġustizja u tal-liġi f'kull stat membru tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, President. Grazzi għal-ħodor l-Onorevoli Terry Cambras. Grazzi ħafna. Pala President tal-Grupp IFA fil-Parlament rajt illi fl-2011 wara l-aħħar ċensiment fil-Polonja minn 147,000 persuna starrew illi għandhom identità Silesia. 4.000 tiem ilu, ilu, e, sejjaħ għal aktar 140.000 persuna rikonoxximent ta' Silesi bħala minoranza etnika fil-Polonja. Waqt dibattitu fil-Parlament eh, Pollak dwar dan kien hemm teddit kontra persuni ta' dan il-grupp etniku. Is-Silesi għadhom wkoll mhux rikonoxxuti fil-liġi bħala minoranza etnika u anki fih dan il-lingwi reġjonali tal-2005. Dan huwa allarmanti. Aħna allura għandna għaw min mill-ġdid ta' oppressjoni kontra minoranzi fil-Polonja u dina tkun ħasra kontra id-demokrazija. Grazzi, Sur President. Grazzi ħafna issa jmiss il-Honorable Bay għall-INF. Eh, Signora Prim Ministru, wara Viktor Orban issa eh, it-tern tijak biex tirrispondi għall-akkużi eh, skandlu il-gvern tijak u għal soġġett tal-parti tal-Eurocrats ġifiri għet jajdilkom illi nkom kelkom dan il-program biex taslu għal-elezzjoniet li kienu demokratiċi għal-kollox. Program tajjeb illi rrit ħares il-Pollakki me deċizjonijiet eh, eh, tassu minnajr sens ta' Brussel għal dik li għall-immigrazzjoni u għalek inti permezz tal-politika ta' demografija inti tixtieq tgħin il-familji eh, tal-Polonja u tagħti 500 zolti għal kull tifel jew tifla u wara dan id-debattitu li li tikkondanna violenza il-pajjiż tiegħek, nixtieq nurik li hemm huwa possibbli li jkollna Ewropa oħra, Ewropa li tkun ta' nazzjoni sovrani ta' popli liberi. U għalhekk qed nara mal-ġirien tiegħek mill-Ungerija tar-Repubblika Ċeka tal islovakkja intkom għandkom blok fl-Ewropa tal-Vant illi jirrifutaw id-diktat eh, tal euromondializmu Għalhekk viva l-Polonja, l-Ungerija u l-popli kollha ħiesa u gburin ta' dan l-antik ta' dan il-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 U allura għawek għanna l-migrazzjoni, migrazzjoni illi Oni ġiċaj so u Diġa rajna illi miljon persuna ħarġu mill-Ukrajina, aħna eni tajnjom lajnuna u issa edin fil-Polonja. Il-gvern Pollak huwa lest illi jiddiskuti aktar il-migrazzjoni. Aħna pajjiż ibbażati fuq istat ta' dritt u se nirrispettaw nirrispettaw il- deċiżjonijiet li jittieħdu u se niddiskutu il-mekkaniżmi brabta mal-immigrazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Aħna nistgħu nindirizzaw u b'xi mod nindirizzaw b'mod effettiv il-problema tal-migrazzjoni, xi ħaġa din li rridu niddiskutu anke hawnhekk fil-Parlament Ewropej għaliex iċ-ċittadini Ewropej dan qegħdin jistennew minn għandna. Ejja naħdmu għal din ir-raġuni għal ġdinja sfida ewlenija, sfida ewlenija li għanna qoddimna. Jena ma nixtieqx illi b'xi mod il-Pollakki ikunu euroxettiċi li jkunu jikkritikaw l-Ewropa bekk. Irridu naraw illi konna komunità ta' pajjiżi illi jiġu governati kif suppost z programu, do którego zobowiązaliśmy się wobec. U allura aħna maħniex b'xi mod sejrin inċedu għal programm maħniex se dan il-programm li nata l-inna u dana riżultat tal-elezzjonijiet li seħħew fil-passat. Aħna rbaħna l-elezzjoni u għamilna hekk għaliex iċ-ċittadini Pollakki id-deċidew li nagħmlu hekk. U allura issa sejrin nissuktaw bil-programm tagħna għaliex dawk illi ivvutaw għalina xtaquna namlu hekk. Il-Polonja u l-Pollaki għandhom l-impressjoni illi ma kienx hemm forsi ġustizzja u allura issa rridu li jkollna pajjiż ta' sitwazzjonijiet ta' opportunitajiet indaqs, pajjiż ta' żvilupp u allura huwa importanti illi aħna inkejlu s-suċċess tagħna permezz ta' l-eżempju ta' pajizi l-aktar illi edin jirnexxu fl-Ewropa. Aħna fost li zar membri eh, fl-Unjoni Ewropea għaliex aħna eh, sirna parti mill-Unjoni Ewropea b'storja kbira warajna, pero aħna sirna parti mill-Unjoni Ewropea b'ċertu livell ta' tama. Aħna għalina l-Ewropa kienet ħolma paragun ta' l-ugwaljanza u aħna nixtiequ li nkunu parti minn Ewropa ta' ugwaljanza u ġustizzja. Mhux faċli għalina għaliex hemm diversi problemi rridu nelbu, però aħna lesti u determinati illi nelbu il-problemi li nsibu qudiemna. Issa neħtieġu naħdmu sabiex intejbu is-sitwazzjoni tagħna. Il-President Kaczynski illi miet traġikament l-eks president ta' pajjiżna qal li l-pajjiż e, irid ikun pajjiż għal dawk li huma dajfa wkoll. U din hija sfida li għada d-dimna. U il-mikbi Papa Giovanni Tini wkoll semma il fat li qatt manna nibżaw. Mela sinjuri, m'għandniex nibżaw mis-sitwazzjoni, ejjew nibnu Ewropa ugwali, Ewropa għal kulħadd. Ejja namlu l-almutana sabiex kull ċittadin Ewropew iħoss illi għandhom trattament indaqs. Il-Polonja ma ħaqiex tiġi kritikata. Jinixtieq infakkarkom illi aħna kellna nemendaw il ġiet ta' qabel fir-rigward ta' tribunal għaliex il-gvern ta' qabel kien iddeċida li ħaffef il-ħidma il ħidma fir-rigward tal-Tribunal Kostituzzjonali l-ewwel abbozz ta' liġi ġie ppreżentat fl-2012 iżda għal tlettijiem ma sar xejn. Kien hemm ksur bek tal-Kostituzzjoni. U dana kien eh, skont id-deċiżjoni tat-Tribunal Kostituzzjonali. Aħna qed nissuġġerixxu illi l-oppożizzjoni jkollhom maġġoranza fit-tribunal. Issa kien hemm referenza għal-medja Mela, il-prinċipji li aħna qegħdin nibnu is-sistema tagħna tal-medja huma l-istess prinċipji li nsibu fl-Italja pereżempju. Maħna namlu xejn illi intom eh, diġa ma miltux, ġifieri l-affarijiet diġa saru qabel. Issa nistgħu nitkellmu dwar diversi punti li huma importanti wkoll. kollu intenni illi aħna għandna problema serja b'dan id-dibattitu il-qafas il-ġdid prezentat mill-Kummissjoni Ewropea eh, il-taqat ma' kritika. Mill anki mill-gvern ta' qabel tal-Tusk eh, li kien Prim Ministru u fl-opinjoni tiegħu il-gvern anki għabbażi ta' pariri li ġejjin minn esperti legali pollakki kif ukoll minn pariri ta' esperti oħra il-qafas il-ġdid ma kienx aċċettabbli għal Polonja. Iġifiri tesisti problema għanna bżon insolvuha illum. Jiena ħassejt li kienem inġustizzja aħna suġġett ta' dan l-esperimenti ma jiena għaw edha u dimkom u naħseb huwa id-dover tiegħi, dimir tiegħi lejn l-Istat Pollak, lejn il-Polonja, li għandi l-unur illi inkunet qed nigverna bħala Prim Ministru manki lejn il-Komissjoni mal-Parlament Ewropew kien mirtijaj tiegħi li niġi hawnhekk u nispjega bil-fatti l-affarijiet kif huma dejjin fil-Polonja għax kulħadd jeħtieġ l-informazzjoni imma l-ewwel qabel kollox hemm bżonn nibnu l-awtorità tal-Unjoni Ewropea u tal-istituzzjonijiet eh, pollaki. Grazzi ħafna. Issa, Iva, se jkollna l aħħar round tal-kellima minuta għal kull kellim. L-ewwel huwa s-Sur Corbyn, ħafna, President. Jina pjaċir bira nista' illi m'hemmx empir ieħor mill-impir tal-liġi anki s-Sinjura Zimmer qalet li maħniex qed nitkellmu fuq demokrazija imma il-perspettiva tal-liġi tajjeb jew l-istat ta' dritt jew id-demokrazija għax il-liġi trid ħaġa waħda u maġġoranza trid ħaġa oħra, ma trid ikollu jieħu deċiżjoni għonna lazla. Jina deġa ripetajt ruħi għawnek fil parlamenti li fil-Polonja eżempju emblematiku xaħat jgħid illi il-bidliet fil-qorti ma kienux skont il-liġi u l-parti fil-gvern qed jgħid allura aħna eletti huma le walek jiena favur l-istat ta' dritt u ta' gvernijiet indipendenti ma' perme, ma' matul il-gvern ta' qabel fil-Polonja, il-President ta' Tribunal kiteb lill president u saqsa jekk kien ħaġa kostituzzjonali jew le. Għalhekk Stat ta' dritt biex jiddomina biex jgverna fil-Polonja, l-affarijiet ma kienux ċar xejn u naħseb hemm bżonn illi neqirdu l-Unjoni. Grazzi ħafna. Das war jetzt jetzt äh, für die Issa nagħti l-kelma li kellim li missa l is-sur Maluzik. Dik joġbok onorevoli, grazzi ħafna, President, Signuri. nikkonsidraw id-dilemma politika fid-dawl ta' situazzjoni fil-Polonja hawnhekk mhux l-ambitu ġust. Dawn l-affarijiet ġew konsidrati u se jkunu konsidrati imma fil-Polonja fl-istituzzjonijiet Pollakki. U għalhekk ħen ikkalmaw, ħen kunu iktar ottimisti u ħejkon iktar fiduċa fl-Ewropa. Kien hemm awtoritajiet kbar, kien hemm potenzi kbar, kien hemm ir-Rumani, kien hemm l-Unjoni Sovjetika, imma l-Unjoni Ewropea anke jekk isir parti mill-istorja l-Ewropa se tkun dejjem hemm. U għalhekk ħafna pajjiżi li jixtiequ l-istess ħaġa l-ħelsien u l-ġustizzja u għalhekk ħanħallu din id-diskussjoni kif ħe ħenaħsbu fl ewropa għax suċċess tal ewropa għandna bżonn naraw se namlu biex ma ninteferux f'pajjiżi, f'kumpaniji, f'intraprizi, fil-familji, ma ninterferux, ma nindaħlux, ħanħallu lil kulħadd jgħix kif irid. L-Ewropa trid tkun ħilsa, ħenemnu fl-Ewropa. Grazzi. Jekk tippermettili, għax nistanajt illi nistanajt li għandi f'xifti iktar ħin, jina kontent ħafna dan id-debattitu jipprovoka dan id-debattitu hawnhekk fil-Parlament. Kulħadd qed jaħseb qed jirrefletti għax is-soltu aħna qegħdin isna mħarsa mir-realtà hawnhekk fil-Ewropa kif ukoll f'pajjiżi oħra u għalhekk iva sens komun hemm bżonn jiggverna. U hekk dan id-debattitu mbagħad ikun fuq problemi speċifiċi li għandha qudiema l-Ewropa. U se jkollna pajjiżi ferħanin fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Issa Issur sur Ivetskiewicz. Grazzi ħafna, Pres President, Signora Prim Ministru, Sinjuri, situazzjoni fil-Polonja hija waħda normali. Dan qed ngħidu bħala rappreżentant eh, tal tal-partit. Jiena nista' ngħid u nista' nikkonferma dak li qalu żewġ kellimat ta' qabli li d-dibattitu tal-lum huwa fuq il-frontieri ta' kompetenzi tal-Kummissjoni Ewropea tal-Istituzzjonijiet Ewropej għax dejjem qed nipprovaw nimbuttaw dawn il-parametri qegħdin nżidu l-kompetenzi mingħajr ġustifikazzjoni fil-liġi komunitarja. Il-Kummissjoni Ewropea tipprova tkun il-kap tal-kapijiet kollha s-superviżur tal-Gvern Nazzjonali hemm son ngħidu mingħajr tlaqliq ma jistax ikun hemm ftehim fuq intħil fil-affarijiet interni ta' pajjiżi sovrani pariri tajbin mill-nis tal-dinja tal-politika tal-Belġu u tal-Ġermani sa' sommuhom. Intkom għandkom il-problemi ta'kom qed teqirdu eh, l-kultura tagħhom, qed eh, jistupraw in-nisa tagħkom u għalhekk Sinjura Prim Ministru nifraħlek prosit għad-diskors tiegħek Kina konvint perswas il-futur tal-Polonja hija biss fidejn in-nies tal-Polonja. Auguri. Issa l-partit tal-ħodor, Sinjura Hams. Grazzi ħafna, Sinjura Prim Ministru. Eh, xitwa, ħafna kollegi morna fil-pjazza ta' Majdan fil-Kiev u kienem ħafna membri tal-partit tijak u dawn il-kollegi kienu impenjati ħafna lejn l-istat ta' dritt, iġifiri id-dritt rotta tal-Ukrajina lejn il-ponent u jekk jew hekk kienu kontra il-gvern autoritarju li ħares dejjem li moddi u mhux il-futur, ġifiri bħalma kienet jagħmel Putin u għanna eżempji oħrajn fl-Unjoni Ewropea, u lek dak li tassoja fasni qalbi hawnhekk dan id-dibattitu huwa li hemm kollegi hawnhekk illi jixtiequ jiġġieldu u jirdu l-Ewropa huma finanzjati minn President Putin u għalhekk son bżonn tirrifletti fuq dan u tara dawin n-nies eh, li huma l-alleati u mson ikun hemm dibattitu wkoll fil-Polonja. Issa għal dik li għad diskussjoni li għanna hawnhekk fil-Parlament nixtiequ ngħidu li aħna qegħdin wasanna f'punt fl-istorja tagħna fejn imson nifmu illi jeżistu diskussjonijiet diffiċli fuq l-istat ta' dritt u fuq l-standards demokratiċi, fuq ir reglu u prinċipi demokratiċi li mhumiex uniformi jew standard fil-liġi komunitarju jew fil leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea dawn huma kollha argumenti li hemm bżonn nitkellmu fuqhom b'ċerta urġenza għax dan id-dibattitu fuq istat ta' dritt fil-Polonja hemm din id-diskussjoni kollha kemm fuq dak li jorbotna fl-imkien. Għaliex qegħdin ikollna tant diffikultà biex ndefinixxu din l-identità komuni Ewropea tagħna għaliex il-popli wara l-elezzjonijiet qed jitbedu minn dan u dan imson nagħmluh fil-kuntest tal-Polonja jina għandi esperjenza twila tal-istat ta' dritt u jina fiduċuża illi pajjiżek mhux se tmur lura għal metodi awtoritarji. Grazzi ħafna is-Sinjura Zima għal Guessa. Signora Prim Ministru. Nsaqsi għaliex għandi din l-idea illi dak li qegħdin naraw hawnhekk mhux qed jiġi diskrit kif suppost, jiena nirrispondi għas-Sinjura ħams li urtatni xiftit. ftit. Meta nisimgħu d fuq l-Istat tal-Unjoni Ewropea, meta nibdaw nisimgħu dawn l-istqarrijiet fuq il erda tal-Unjoni Ewropea, allura naraw xe tiġri fir-realtà, mhux ir-realtà mi qed tirrifletti dak li għattint. Inta tajt li Ewropea li tixtieq tkun fl avangwarda tal-Ewropa. Tmexxi l-Ewropa. Imma lura ħarm ħażbin għax iskomet morru lura fl-modi għal nazzjonaliżmu għanna bżon li riforma tal-Unjoni Ewropea iva tirfina ruħa imma dan li tikuna bażi tal-valuri fondamentali tal-Unjoni Ewropea u tal-ċittadini tagħha u ċittadini għandhom bżonn jaraw il-valur miżju tal-Unjoni Ewropea jistħoqilha niġġieldu għaliha għax l-alternattiva tkun azzjonijiet li ġildru ma' xulxin u għalek bżon nitbedu mill-gwerra, għanna bżon nitkelmu ma' xurxin, nkunu nista' nitkelmu. U għalek, Jina nittama illi nara sinjal ġej minn għandek li inti qed tifhem illi il-Polonja pont bejn il-Vant u l-Punent. U il-membri għawnek jafu xedin jiġru f'dawn il-pajissi tal-Europa ċentralu tal-Vant. Nafu li għanna bżon nisolvu ħafna kwistjoni f'dawn il-pajisi. Imma jina nitlobkom. Tirtirawx u tatux ċabċipa fuq il-parti ħażina ta' din il-Parlament. Il-Liberali Sur Verhofstadt, Signora Prim Ministru, jina namirak xiftit jowis, għax wara ftit ġimat diġa qed tuża l-lob kollu li jista juża Prim Ministru. Jiena hawnhekk biex nirrisponda mistoqsijiet imma ħadd ma kellu mistoqsijiet jew kummenti. Ma nafx għaliex il-Kummissjoni jiena diskrivejna il-problema li mi u il-problema b'din il-bidla fil-orti kostituzzjonali ħenerġa' nispjega. Mela, għax forsi interpretazzjoni ma kienieċ tajba lejn il-Pollak. Intkom nominate għamiltu ħatra ta' ħames imħalfin ġodda fil-qorti kostituzzjonali u tlieta minnhom bir-regoli li ġodda ta' tu dritt ta' vetu għal tret membri tal-partit tijak il-PIS, ġifiri tret membri tal-partit tijak jistaw jimblokkaw kull deċiżjoni fil-qorti kostituzzjonali għabbażi tal-regoli ġodda li intkom daħaltu. Dan li ġara, u inti ma tirrispondix, ma tajċe, ma tamiex replika, taħseb li ħaġa normali illi danet jiġri, u l-unika argument li għandek u għattint u kif għarissu sur litkow, il platforma għamel eh, l-sbalji imma inti ċevejt ir-rebħa biex tagħmlu aħjar minn dan il-partit li kien hemm ta' qabel biex ma tagħmlux l-istess żbalji bħal platforma din hija demokrazija mbagħad inti tajt eh, intkom qed tagħmlu eżatt dak li għamiltu qabel. Intkom kome tajdu iva kelkom qabel kena eh, gvern ta' stata, kena ta' gvern wieħed u issa se tagħmlu l-istess ħaġa. Għandi biss mistoqsija waħda għalik u naħseb tista' tirrisponda għal din l-mistoqsija menu bħala Prim Ministru jekk jekk il komissjoni maħtura toħroġ parir negattiv se segwi dik din l-opinjoni jew le tal-kummissjoni. U forsi nistgħu ikonna risposta mal-ewwel. Iva, grazzi ħafna issa għal icr Grazzi ħafna President. Aħna għanna żewġ edowa ewlenin għadu wieħed u hija l ignoranza u l-għadu liħor il-preġudizzju. Huwa diffiċli ħafna illi niġġieldu kontra l-preġudizzju. Anki bl-aritmetika. Għax, jekk ikkonna tribunal kostituzzjonali fejn għanna disal sa 6 membri u t-tribunal huwa mitlub illi kollu ċerti membri, ċerti numru ta' membri u dan ifisser illi ma jistax jieħu deċiżjonijiet dal-tribunal li kollu ideħ marbutin. memxejn xejn zbaljat b'dawn il-membri ta' tribunal hija ħaġa normali kompożizzjoni ta' membri ta' orti u għalhekk insaqsu. Il-tribunal il-ġdid u ektar rappresentattiv u ma jipermettix ħames imħalfin jihdu deċiżjonijiet arbitrarji dan it-tribunal aħjar jew war le aħjar minn fid-dawl tal-standards u memx argument li jista imur kontra danu tribunal aħjar. Obilment inti tirrispondini b'argument ieħor ma għadni ma smajċejn. Issa il-mezzi ta' xandir, il-medja. Qed ikonna medja aħjar sa jew qar. Qed ikonna narrattiv wieħed palma kellna qabel jew ħafna. Għanna ħafna narrativi, storji differenti, interpretazzjonijiet differenti u x'ngħaddu fuq dawn il-ġurnalisti illi eh, nataw essenzja eh, sinilu issa tiġu lura xiex ma nxtaqux issa eh, li nippjegawhom Issa, grazzi ħafna. Dan id-debattitu li għanna u dimna hemm tlet affarijiet illi nista' nidentifikawhom biċ-ċar. L-ewwel net nistaw najdu ir-rwol illi kellu il-Polonja għad-difisa tal-sovranità fl-istorja, rikonoxximent tal dak li għamlet il-Polonja biex tirkupra demokrazija fl-Ewropa, imma fl-istess waqt tħassib ċara għad deċiżjonijiet illi l-gvern qed jieħu li għat jam referenza għal medja u għal orti kostituzzjonali. Allura, kulħadd jirrikonoxxi illi intkom għandkom leġitimità elettorali biżejjed biex tkunu tistaw timplementaw il-programm tal-gvern. Memx problema, però sempliċement il-maġġoranza ma tfissirx ġustifikazzjoni anki maġġoranza demokratika ma tfissirx li kunem ħarsin tal-valuri li ma nħarsux il-pluralizmu, il-pluralizmu hemm bżonn iddefenduh u jiġi kontrat mill-gvern biex ikun hemm libertà wkoll tal-merz tax-xandir. Ħafna mill-kelima ħadu l-kelma qabli tkellmu u qalu jiena Pollak. Xi wħud eh, kienu xi ftit eh, naqra perikolużi ħanajdu hekk fil-kumpanija tagħhom, imma jiena wkoll nixtieq inħod l-espressjoni, nixtieq nikkonsidra ruħi Pollak, imma tal-Pollakki kollha tal-50 fil-mija illi ivvotaw u tal-50 fil-mija li ma votawx u għalek ma ma jitrfux id-drittijiet tagħhom lek ma votawx, ċifet 38% illi taw il-votanti li tawk il-leġittimità u l-bqija illi ma poġawx. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sir Gonzales Pons, grazzi ħafna. Presidente. Sur President, Signora Prim Ministru, nixtieq nirringrazzjak tal-li edha għamnek għan dibattitu fil-parlament nixtieq illi il-mod kif tkellimt int għamnek eh, tkun u koll segwit, it-ton kun segwit u koll eh, mill-gvern tal-Polonja biex anki huma jkunu jistaw jitkellmu bħalma eh, tkellim tint. Jina minix inqasim ħasseb issa għax nafu li tribunali kostituzzjonali politiċi ma jservu għal xejn u ma' tribunali kostituzzjonali legali, iva, u minix għajt imħasseb ħafna meta għat il-gvern se garantixxi l-objettività tal-mezzi ta' xandi, meta nisma il l-gvern se jassigura eh, jina nibda nibza għax naħseb illi ħedin ġo gabja għawnek, ġo għadġa, skużawni, u għalek meta gvern qed jgħidli illi iva se jiżguraw, u għalek jina nirrepeti dak li għat qabel mhux il-liġi inti għandek leġittimità biex biddila imma nittrattaw fuq il-valuri ma nistawx imbidluhom għaddin nitkellmu fuq il-gvern tal-Polonja u ma rridux naħsbu il gvern tal-Polonja huwa il-Polonja. Miex qed nitrattaw ta' sovranità ma tal-istat ta' dritt mhux tal-politika imma tal-libertà kif għal Manfred Weber din nitkellmu fuq l u mhux id divizjoni u lek nixtieq nagħlaq palma qal Enrique Guerrero illi eh, qal eh, u koll huwa Pollak. Il-Ewropej kollha nistgħu ngħidu li aħna pollaki għax aħna kollha Ewropej u għalek aħna l derba darbtejn gburin li aħna Ewropej u aħna pollaki u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 kumitat Ovvjament iva ser natu daqtajn la darba jkun disponibbli. Naħseb li jkun ħafna iktar faċli għalina li nużaw argumenti eh, u li ma jkonniex eh, dibattitu l-lum għawnek kiku eh, kena l-opinjoni mill-Kumitat Venice. Nixtieq Nixtindilkom li s-situazzjoni tal-Tribunal Kostituzzjonali fil-Polonja hija waħda eċċellenti. kien il-Parlament ta' qabel li għażel il-membri iż-żewġ terzi tal-15 l-imħallef ġifiri uh, huwa diffiċli li għaxar persuni jiblokkaw 15 persuna dan huwa ċar jien qed nippreżentalkom l-argumenti, rrid nippreżentalkom l-argumenti għalkemm jiena naħseb li dan id-dibattitu mhuwiex floku. Jiena però qiegħda hawnhekk għaliex nirrispetta l-fatt li l-Parlament Ewropew ċertu tħassib u b'mod oġġettiv irid jitratta din il-problema. Sinjuri, jiena mhux se nagħmel referenza għall interventi li jiena nħoss li mhumiex f'posthom. Għaliex jina għandi sens ta' dinjità bħala ċittadina tal-Unjoni Ewropea. Aħna maħniex partit uh, nazjonalista. Jekk tgħidu hekk inħoss li din tkun ta' offiża. Nixtieq però intemmi li l-gvern Pollak kien elett mod ġust minn l-Pollakki. U l gvern Pollak qed imexxi l-Polonja għaliex għandu eh, mandat mill-nies tal-Polonja u mhuwiex minnu li il-gvern um, qed jagħmel affarijiet ħżina għal pajjiż. Minix nimmaġina li ma nirrispettax il-pajji il-gvern imma mbagħad nirrispetta l-pajjiż le inti tirrispetta kollox. Jiena jaf ma naqbilx mal-politika eh, partikolari dak għandi kull dritt. Dini għal bażi tal-Ewropa, il-valuri, il-valur Ewropaw li aħna għandna opinjonijiet differenti, jaf ma naqblux imma niddiskutu l-affarijiet u dan huwa il-valur miżjut li għalija u għal Pollakki għalina din hija xi ħaġa relevanti ħafna għaliex aħna fil-Polonja għal snin twal ma kienniex il-possibilità li niddiskutu l-affarijiet b'mod ehm, ċar. Jiena nemmen li l-Unjoni Ewropea ser titħasseb dwar kwistjonijiet ehm, tal-Polonja, tal per eżempju, reġun ta' Salesja. Um, ehm, jena ġeja minn min post rip, jena nħossni rib ħafna ta' din il żona jena ġeja minn post fuq il-frontira. Eh, dan il-post, is-Selezja għandha bżonn ta' għajnuna mill-Unjoni Ewropea in-nies ta' Salezja qed jgħidu li daw l-affarijiet. L-Unjoni Ewropea sertejna, sertejna fil-problema tagħna ser e, jindunaw li għandna bżonn ta' assistenza Ewropea jew inkella ser iħalluna fidej iħalluna weħidna kif ġara bil bil-shipyards fil-Polonja. Irridu li uh, in-nies iħossuhom li għandhom lajnuna meta jkun hemm bżonn. Jiena nemmen fl-Unjoni Ewropea, nemmen fl-Ewropa u nemmen fil-fatt li s soċjetà ċivili soċjetà ċivika li semmit bosta drabi llum e, ikolli ngħid li fil-gvern tiegħi aħna tarna um, tmexxija dwar il-soċjetà ċivika li xinħossu li din hija ta' importanza kbira. Għandna persuna li tuħsib fil-gvern ta' qabel ma kienx hemm dan ir-rwol u jiena nemmen li eżempju ċar ġej mill-Polonja dwar il-bini ta' soċjetà ċivika Ija ta' importanza n-eżempju ċari ħafna għanna l-moviment ta' solidarieta għanna l-affarijiet kolla li l-Polonja ehm, ikkontribuxiet. Dan fil-fat u dinja l-bazi li fuqa nistaw nibnu l-Europa tana. Ejew namlu dan skot irrida tal-Polakki ħalluna nkomplu bil-manifest tagħna immexxu l-pajjiż kif nixtiequ u nuru li l-Polonja huwa pajjiż li jitratta il-liġi u l-Kostituzzjoni mod bis-serjetà ħafna kif ukoll l-Unjoni Ewropea. Jiena Ewropea, jiena um, jiena uh, gwerija ma l jiena persuna pollaka, ċittadina Pollakka li jiena gwerija wkoll ħafna. Grazzi ħafna jgħid il-President. so there has to be a problem of translation because I, it was done in kien hawn xi problema bl-interpretazzjoni għaliex eh, jiena normalment mm, nisma, nisma bl-Ingliż għax il-Pollak tiegħi mhuwiex tajjeb. Inti qed li ser issegwi il kummissjoni l opinjoni tal kummissjoni ta' Venice Iva jew le? ja nie mam kłopotu z tłumaczeniem ja rozumiem że pan jest dociekliwy bo pan chce bardzo dobrze poznać polskie sprawy l-ebda problema bl-interpretazzjoni naf li inti top saqsi ħafna u tixtieq titalem ħafna iktar dwar il-Polonja. Nirringrazzja l-President tal-li permettejt din id-diskussjoni li mhix eżattament skont ir-regoli ta' proċedura. Jiena ġejt hawnhekk, vjaġġajt ħafna biex natikom din l-informazzjoni kollha li intom tixtiequ. Jiena m'għandi l-ebda problema biex nifhem dak li inti qed tgħid lanqas u allura forsi għandna nisimgħu il xuxin u nifmu li xuxin nitkellmu dwar fatti u mhux preġudizzju. L-opinjoni għadha ma ħarġitx u aħna qegħdin qed nistennew l-opinjoni la darba toħroġ se nizzawa fid-dettall. okay aber herr kollege verhofstadt auch mit der antwort müssen sie jetzt äh, da müssen sie jetzt durch das ist hart. Sur Verhofstadt. Naf li diffiċli li kima ser ikon nkomplu. Sur President, membri onorevoli dan kien dibattitu importanti ma sensittiv ukoll naħseb li kien ċar minn dak li smajna fl-aħħar minuta. Iżda xorta waħda naħseb li kien dibattitu importanti. Il-kol tkellimna dwar l-importanza tal-istat ta' dritt bħala il-bażi tal-kooperazzjoni tagħna b'xi ftit eċċezzjonijiet forsi. Din hija xi ħaġa pożittiva, però l-kol nafu li meta nitkellmu dwar l-istat ta' dritt huwa ċar eh, li din issir malajr mhux biss kwistjoni legali ma' wkoll politika u din nifmuha hija kwistjoni ta' sovranità, ta' bilanċ istituzzjonali, dwar l-għażliet politiċi u iva Id-dibattitu fuq l-istat ta' dritt huwa wieħed politiku u għal-nastant importanti li ndiskutu hawnhekk fil-Parlament. Naħseb li l-koll għamiltu ċara li eh, u fil-fatt niskludu l-standards doppi għanna ruola li l-koll mis noqogħdu nipuntaw subajna imma irridu nassikuraw li l-koll fi żmien tan diffiċli tal-Unjoni Ewropea janalizza u jara x'numa Eh, l-eruq tiegħu stess għall-istat ta' dritt. Ah, nitkellem hawnhekk fisem il-Kunsill tal-Ministri u aħna namant għajniex dwar biex nitkellmu din il-kwistjoni, ma nixtieq nassigurakom li minnaħat tal-Kunsill l-istat ta' dritt huwa fil-fatt xaġa fundamentali u aħna qbilna fuq għadd ta' kwistjonijiet. L-ewwel hija l-kwistjoni tal-mekkaniżmu il-ġdid li l-Kummissjoni u l-Kunsill stabilixxew dialogu annwali fuq l-istat ta' dritt u l-Kummissjoni adottat mm, mm, il-qafas f'Marzu ta' l-2011. 14. U importanti li naħdmu b'dan il-mekkanizmu il-ġdid, eh, għajmet mistoqsija eh, dwar eh, sa tal-mekkanizmu għadni marċivejt proposta sissa għasir konna nanalizzawa jek taslinna din il-proposta. Naħseb li għanna mekkanizmu palissa u nistan naraw li importanti li dawn naħdmu fuq u b'rispetti u dialogu naħata kullħat bejn istituzzjonijiet differenti. F'dan is-sens jiena nixtieq ngħid li fisem il-Presidenza aħna impenjati biex nassikuraw li jkun hemm rispett tal-valuri ewlenin tal-Unjoni tagħna Il-Kummissjoni bħalissa qiegħda tagħmel analiżi tal-fatti, qiegħda f'dialogu eh, kontinwu mal-Gvern Pollak u wkoll f'dan is-sens għandha rwol importanti ħafna fil-monitoraġġ tal-iżviluppi fl-Unjoni kollha, mod partikolari fir-rwol tal-Gwardjan tat-Trattat Naħseb li kien importanti ħafna l-lum li kena eh, kellna l-opportunità li nitkellmu mal-Prim Ministru Palak naħseb li eh, għamlet kull ma setat biex tiġi hawnhekk u tisma' il-mistoqsijiet tagħkom tirrispondi. Mill-ispirtu ta' diskussjoni li ġili kun xiftit sensittiv fimt li hemm bżonn ta' dan id-dialogu serju. It-tieni ħaġa li hemm il-bżonn li kunu oġġettivi naraw il-fatti mod oġġettiv. Naħseb li għax ħaġa li smajna minnaħa tal-Kummissjoni. Spiritu naħseb li kien importanti li l-Kummissjoni ta' Venice ġiet msemmija. u irrid nassiguraw li l-Presidenza ser segwi dan l-approċ mill-qrib u nassiguraw li l-sforzi kollha Eh, eh, permess ta' dibattiti, artiklu, etc. Stat ta' dritt fl europa jibqa' għaddej, jibqa' jkun b'saħħtu għaliex fl-aħħar mill-aħħar f'soċjetà daqshekk eh, diversifikata jista' jkun hemm stat ta' dritt. Xaġa li rajna biċ-ċar dan dibattitu tal-lum, mod politiku l-istat ta' dritt huwa Ekkim sejja blind. Ringrazzjakom. Bat zunächst Herr herr präsident frau premierministerin damen und herren abgeordnete! in der europäischen union kommt den medien Grazzi, Signori. Ah, Fl-Unjoni Ewropea l-indipendenza tal-istampa hija importanti ħafna, hija ta' valur kbir ħafna u id-diversità u l-pluralizmu ah, tal-istampa tal-medja hija komodità importanti ħafna u l-Kummissjoni għandha id-dritt anzi u d-dritt il-Kummissjoni għandha tiverifika l-indipendenza u l-pluralizmu fl-istampa fl-Ewropa eh, jekk din hix perikolata u eh, li qed tiġi imsaħħa kemm jista' jkun u dan huwa fil-fatt dan wieħed mir-ruoli tagħna. Fil-liġi l-ġdida tal-medja hemm il-Board Supervisorju uh, il-broadcaster eh, pubbliku u ix-xandir tal-radio hemm l-entità tax-xandir għal żewġ żewġ naħat hemm regolatur tal-medja wkoll u sissa il-bord supervisorju jinkludi seba' membri. Kien hemm proposta mill-Ministru tal-Kultura u mill-Ministru ta' teżor u kienem kompetizjoni miftuħa mir regolaturi tal-medja. ċaġa ġdida hija li bil-bidla tal-laħar tas-sena ser ikunu seba mhux seba ma' tliet membri u tlet tal ma jistgħu jiġu matura mill-Ministru tat-Teżor Mbagħad hemm il board il board fil-futur minar ma jagħti raġunijiet u meta jrid jista' jiġi maħtur din tapplika wkoll għal fatt li l-Ministru ta' Teżorbis jista' jieħu din id-deċiżjonijiet taħt l-istatut ta' tpupr minnajr ir-regolatur tal-medja u mingħajr l-ebda involviment mill-Parlament dan l-individwu jista' joħodlu postu xi ħadd ieħor. Meta dawn id-deċiżjonijiet jaffettwaw il-xandar pubbliku dan jagħmel ħsara lill-istampa, l medja u l-libertà u dan huwa dak li qegħdin investigaw Aħna fil-fatt grati li il-gvern għal li għales li jibda dialogu ser nibqa għaddejjin b'dan ix-xogħol. Meta niġu għal liġi tal-medja li jappjenata għal frar jew marzu f'dak l-istadju aħna ser jkollna l-opportunità li nkonna dialogu qabel ma tittieħed deċiżjoni. Aħna nemnu li l-istat ta' dritt m'għandux jiġi investigat wara imma jrid ikun hemm dialogu attiv bejn il-Kummissjoni u l gvern u l parlament qabel ma jittieħdu d-deċiżjonijiet il-kbar. Grazzi ħafna, Sur Ratinger, issa ngħaddu għal Viċi President tal-Kummissjoni Sur Timmermans. Grazzi, eh, President, eh, membri tal-Parlament Ewropew, hemm wis affarijiet li nixtieq nirrealixxi għalihom nitkellem dwarhom, ma minħabba li sar il-ħin se nżomm fil-qosor. Tlet punti, l-ewwel punt. Wara li smaj dawn id-diskussjonijiet kollha dwar is-sovranità, jiena naħseb u nibqa' ngħid li l-Polonja issa hija iktar sovrana, iktar eh, għandha f'idejha il-tmexxija tad destin tagħha qabel l l-Unjoni Ewropea għad iż-sovranità tagħha ma' eh, nazzjonijiet oħrajn Ewropej għall-ewwel darba mill-istorja tagħha għandha frontieri li m'għadhomx ta' kwistjoni mal-ġirien tagħha din hija fil-fatt sovranità ta' vera, Sinjura President. Din hija kisba kbira tal-nazzjonijiet kollha Ewropej u l-ewwel eh, hemm ukoll il-Polonja fostam fuq dimnet. Il-membri kollha tal-Unjoni Ewropea eh, iffirmaw fuq rida tagħhom stess u ratifikaw ukoll il-parlamenti eh, mill-parlamenti tagħhom eh, it-trattati Ewropej. Eh, u għal daqstant, dan huwa l-obbligu dwar l-istat ta' dritt tagħhom. Mhux dak biss ma permettew ukoll il-mod ta' kif iżommu dawn l-obbligi li jiġu ġudikati mill irati mill-qorti fil-Lussemburgu u jiġu kontrollati wkoll mill-Kummissjoni ġewwa Brussell u biex jiġu diskussi fil-Parlament Ewropew u biex jiġu sfidati wkoll minn stati membri oħrajn tal-Unjoni Ewropea u allura meta jkun hemm kwistjoni tal-istat ta' dritt ma hemmx ħabi Mem lebda ħabit wara, wara s-sovranità nazjonali. Għaliex inti tkun ġaqbilt minn qabel fi strattat li jutti firmajt u ratifikajt li dawn il-kwistjonijiet għandhom jiġu diskussi fuq livell Ewropew u għal daqstant sur uh, eh, li gut uh, eh, dan huwa fatt għax inti tħobba mill-fatti mid-dera. Ser natik iktar fatti dwar il-kwistjonijiet. Sur li gut ukoll għandek kull dritt li kollok l-opinjonijiet tijak, imma mux li kollok sfortunatament il-fatti tijak. We have no Manna lebda oġizjoni sur eh, Sinra Prim Ministru li il-Tribunal Konstituzzjoni kunu wieħed bilanċat għandna naqblu wkoll li l-liġi kostituzzjonali u il- trawit tal-Polonja ġu rispettati ma il-Tribunal Kostituzzjonali interpreta u applika dawn il-liġijiet. Iżda dawn il-ġudizzi ah, huma biss parzialment segwiti minkom. Mhux qed nirreferi għal ġudizzju li inti referejt għalih il-ħin kollu li huwa dak ta' 3 ta' Diċembru fejn il arti qalet li il-Parlament ħatar wis eh, mħalfin. Imma wkoll hemm il-ġudizzju tad-9 ta' Diċembru fejn il-qorti zvalidat eh, l-liġi tal-Parlament il-ġdid anka dawk li l-Parlament ta' qabel kellu kull dritt li fil-fatt jagħmel jekk joġbok fi dialogu li aħna se nkomplu fuq u jekk joġbok irreaġixxi għal dan il-punt. U kol, jekk inti taqbel ħafna għandek għal qalbek l-opinjoni tal-Komitat mm, ta' Venice kif sibt li huwa minnu, għalfejn ma tistennix għall-implementazzjoni tal-liġijiet samma l-Komissjoni ta' Venice ikolla l-opinjoni tagħha, tkun setati tagħti l-opinjoni tagħha il kwissjoni għadin, kif ser jisselvi dawn il-kwistjonijiet il-Polonja għaliex huwa biss permezz l segwi dawn il-kwistjonijiet u il-tribunali kun jista' jaqdi ir-rwol tiegħu bisħieħ eh, bħala dak li jissalvagwardja l-istat ta' dritt. Jiena nistenna wkoll nistennew ukoll eh, ehm, deċiżjonijiet oħrajn skont il-tribunal. L-istat ta' dritt mod partikolari separazzjoni tal-poteri huwa ta' tħassib kbir għalina l-koll aħna l-koll tal-limna permezz tal-istorja diffiċli Ewropea li għanna bżon demokrazija, rispett ta' drittijiet tal-bidem u rispett tal-istat ta' dritt. Lebda wieħed minn dawk ma jista jikber mingħajr it-tnejn l-oħra. Qatt ma tista' tuża id-demokrazija bħala argument kontra l-istat ta' dritt jew inkella id-demokrazija bħala argument kontra il rispett ta' drittijiet tal nidem Aħna tal-limna dan permezz ta' storja ibsa U il-Polonja dejjem kienet waħda mill-iktar vittmi l-kbar ta' dik l-istorja u issa qegħdin naraw Polonja libera, gborija, mhux irrispettivament mill-Unjoni Ewropea, ma permezz l-Unjoni Ewropea u għal daqsent jiena nemmen li hemm bżonn ta' dialogu kostruttiv mal-Gvern Pollak għaliex nemmen li nistgħu insolvu din il-kwistjonijiet skont il-liġijiet tal-membri kollha tal-Unjoni Ewropea li huma iffirmaw għalihom. Grazzi ħafna, Sur President. Meine Damen und Herren, ich muss Sie bitten zum Frau Grazzi. Ixti eh, nitlobkom biex nalqu dan id-dibattitu. Jura inti t-tkellem, inti il-mistiedna hawnhekk għal s-sant mhux se ċaħdek minn dan id-dritt, eh, però nfakrik li għandna dibattitu ieħor wara dan. Is-soltu ma nippermettix li jerġaw ikunaw eh, kummenti oħrajn. Eh, nispera li l-kummenti jsiru jkunu biss ta' informazzjoni u mhux kontributa dan id-dibattitu. Inkella kolli wafqek. Grazzi ħafna, President, Tali li konċentili bżejat li permettet li nitkellem. Jiena nixtieq nirringrazzjakom, sinjuri l-koll, dan id-dibattitu kien ferm importanti kemm għal Polonik f'kol għal-Parlament Ewropew u allura mill-ġdid grazzi nixtieq nerġa' nenfasizza li l-Parlament eh, li dan huwa pajjiż demokratiku ta' stat ta' dritt eh, li jirrispetta il-Kostituzzjoni u il-leġizlazzjoni kollha kif ukoll it-trattati Ewropej aħna wara kollox membri tal-Unjoni Ewropea. Nirringrazzjakom ta' dikjerazzjonijiet u nispera li l-informazzjoni li tajtkom ser tenkom biex tiżviluppaw iktar l-opinjoni eh, tagħkom. Biex nala, President, jekk tippermettili il-Kummissarju saqsini mistoqsija għalfejn aħna ma rridniex nistennew għall-opinjoni tal-Kumitat tal-Kummissjoni ta' Venice meta aħna dottajna liġi fuq il-Tribunal Kostituzzjonali li din fil-fatt kienet emendat liġi oħra ta' qabel mm, li kien hemm qabel Aħna ma stennejniex għall-opinjoni palma inti ma stennejt lanqas għall-opinjoni inti organizzajt dan ismiħ u l-Kummissjoni lanqas ma stennit l-opinjoni tal-Kummissjoni eh, ta' Venice u għal-daqstant. Eh, il-koll għanna nkunu nafu li dan id-dialogu jgħadna fl-imkien lejn xi ħaġa li għafem importanti għalina li hija fil-fatt l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Prim Ministru, grazzi ħafna tal-li kont magħna llum. Grazzi għal kummenti. Nirringrazzjakom. Nirringrazzjak tal-żjara li għamilt fil-Parlament Ewropew. Nirringrazzjak ukoll Prim Ministru għal fatt li inti ġejt hawnhekk biex tħall b'dibattitu maħna dan huwa messaġġ ċar ħafna u dan jamlek differenti minn dawk in-nies li ħasbu li dan id-dibattitu ma kienx wieħed adattat. Grazzi. Nala din is-sessjoni.